Uh, a very good afternoon to everybody. Il-wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd. Forsi tistgħu tieħdu postkom. Nittama li hawn siġijiet disponibbli għal kulħadd għal min qed iżurna. Nagħti merħba lil kull min issieħeb maħna hawnhekk domna xi ftit biex bdejna biex eh, zgurajna li jkollna l-formalitajiet kollha lesti. għal kull min tisegwina fuq l-internet nixtieq tiħmer merħba Naf li dawn is-smieħ spiss jinstemaw fuq l-internet għaw ħafna persuni u s-probabli illi għandhom interess speċjali fir-rikonoxximent reċiproku dawk li huma involuti f'entitajiet regolatorji u f'ħafna professjonijiet madwar l-Ewropa. Natukom merħba jekk qed tismawna. Nixtiequ nimpenjawkom hawnhekk ukoll involvukom għandna l-kollega Vernio li hija rapporter tagħna. Tistgħu żżuru il-website tagħna jekk diġà qed tisseguna fuq il-website tagħna jekk intom interessati li tibqgħu aġġornati dwar il-ħidma tagħna tistgħu tibatulna email u aħna ser nkunu nistgħu nibatulkom kopja ta' newsletter tagħna. Tistgħu issiru ħbieb tal-kumitat dwar is-suq intern u aħna nibatulkom l-aħbarijiet tagħna għanna program intensiv l-lum wara nofsinhar. Rapporter, Sinjor Venjo, tista tiftaħ il ismieħ imbat wara Ser ikonu żewġ sessjonijiet, l-ewwel sessjoni dwar il-modernizzar ta' rekwiżiti tat taħriġ, aċċess parzjali għal professjoni regolata u prinċipji ta' taħriġ komuni mbagħad ser ikonna mistoqsijiet membri tal-Parlament u fit-tieni sessjoni ser ikonna diskussjoni dwar il-kwistjonijiet marbuta mal-kard professjonali. Jiena diġà tkellimt mal kelliema għandhom massimu ta' 10 minuti kull wieħed ser ikun hemm alloġġ hemmhekk u jekk nibda nxejjer idejja jiġifieri ikun waslilkom biex jiskad, kun wasal biex jiskadi l ħin tagħkom. Nixtiequ nisimgħu ħafna persuni llejla u nixtieq ukoll illi jkun hemm ħafna mistoqsijiet. Dawk l-avviżi li kelli ser tisimgħu minn il-membri li huma valuti fil-proġett Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l rapporter Sinjura Bernadette Vernio nixtieq nirringrazzja tal-organizzazzjoni tal-hearing tal-lum wara nofsinhar ukoll ix-shadows u t-tim tas sekretarjat illi ħadem għatih biex organizza dan ismieħ. Bernadette, ħames minuti jekk jogħġbok. Grazzi. Jiena sodisfatta li nkun hawnhekk preżenti llum wara nofsinhar ma tantx hawn membri huwa eh, ħafna persuni fl-udjenza din hija parti dan nismi huwa parti mir-riformulazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifik professjonali fl-Ewropa. F'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika fejn għandna l-qatt illi qed jikkawża problemi gravi speċjalment li żgħażagħ li ma tantx għandhom prospetti għal ġejjieni ħini huwa fidejna il-politiċi illi infakru illi l-mobilità hija ta' bilħaq dritt. Dritt illi huwa stabilit u mħares fit-trattati imma dan huwa opportunità wkoll, din hija opportunità biex hija opportunità jekk ikonna l-mobilità li tkun organizzata kif għandu jkun. Nirringrazzja l-kollegi, l-shadows mill-gruppi kollha. Nixtieq nirringrazzjahom talli involvu ħafna, involvew ħafna kuntatti hawnhekk, nixtieq nirringrazzja lill esperti li aċċettaw li jiġu hawnhekk u jispjegaw uħud mill-kwistjonijiet diffiċli dawn huma kwistjonijiet illi huma ta' bilħaq ta' sfida għalina. Għaliex huma komplikati hemm differenza, diversità fis-sistemi differenti ta' kwalifika u ta' edukazzjoni. kol għandna problemi marbuta mal-aċċess parzjali. u kol il-mod ta' kif il-kwalifiki jistaw jiġu trattati bħala parti mill-kard Ewropea ta' kwalifiki u minna jkunu jistaw jibbenefikaw iċ-ċittadini fit-tieni panel dwar din il-kard. L-ewwel darba li ddiskutejna dan fl-2007 kemm Sinra Gebhardt u jidher li aħna żlaqna fin-niexef dak iż-żmien. naħseb dwar dawk li ser jitkellmu llum wara nofsinhar, issa qegħdin naraw illi aħna illum għamilna ħafna progress meta mqabbel ma dak iż-żmien. Nixtieq nirringrazzja lill personal tal-Imko, Sur Harber, il-President u s-Sekretarjat kollu kemm hu. Mod partikolari li Sebastian Van Uck. Nixtieq insemmih bismu hawnhekk. Għax huwa ilu ma jkun ma U millux daqshekk li sieħeb maħna ma kien tabilħa effiċenti. Nixtieq nirringrazzja għall isforzi tiegħu. Nixtieq nitkellem dwar id-diversità Ewropea hawnhekk. Din tapplika b'mod partikolari għar rikonoxximent tal-kwalifiki fl-Ewropa. Din id-diversità hija waħda komplessa ħafna min-naħa, iżda tagħtina ħafna affarijiet x'narblu fir-rigward tal-ġeografija Ewropea pereżempju, u llum wara nofsinhar jiena qed nittama illi l-Ewropa tkun rappreżentata n-nofsinhar mit-tramuntana mill-vant mill-punent f'kull rokna tad-dinja. Għanna dawk minnaħa tal-kwalifiki professjonali u dawk ukoll ġejjin minnaħa aktar ġenerali tal-affarijiet. Jina nittama illi fil-mistoqsijiet, fil-dibattitu ser ikonna diskussjonijiet eccellenti u ikonna ħafna ħin biex nitkellmu u biex natu iden ukoll. Grazzi għall-introduzzjoni tiegħek u għal mod ta' kif mexxejt il-xogħol jew naddu l ewwel sessjoni suppost fil-pakket tagħkom għandkom biografija tal-membri se introduċjum tal-mistiedna skużawni jiena ser ngħid kif ser jitkellmu il-mistiedna. U mbagħad ngħaddu minn mistiedna għal ieħor. Għandna is-Sinjura Bea ta' Ċolefka li hija direttur tad Dipartiment tal-Infermiera u l-Qwiebel fil-Ministeru tas-Saħħa fil-Polonja. Tinna xil nissen nismir mod tajjeb sa fl-aħħar għandna eh, Dr. Sara Schunemachers li hija lecturer fl-Università ta' Maastricht fis-setturi kollha ta' liġi sostantiva Ewropea u jagħmlet studji dwar kwistjonijiet marbuta mal-mobilità tal-professjonijiet Imbagħad għandna il-Dr. Slatko Fras, li huwa President tal-Unjoni Ewropea tal-Speċjalisti Mediċi, u mbagħad għandna il-Dr. Vera Erdman li hija ekonomista fl-Istitut ta' Riċerka Ekonomika ta' Kolon. Għaldaqstant, ser nibdew bl-ewwel mistiedna, Sinjura Ċolewska. Grazzi tassew, President. Nixtieq niżgurak illi inti kważi l sintu perfett ismi. Huwa diffiċli illi nibdew niddiskutu l-aspetti pożittivi tal-bidliet illi kien hemm permezz tal-modifika tad direttiva jekk aħna ma nirreferux għall anijiet ġenerali tal-direttiva li dawn ilhom hemmhekk sa mill-2005. Id-direttiva għandha lan li tikkonsolida s-suq intern tal-Unjoni Ewropea u tistabilixxi qafas għal mobilità tal-atturi tas-suq u dawn l-atturi jinkludu rappreżentanti ta' ħafna professjonijiet. Kif qed inti, President, jiena qed nirrappreżenta l-infermiera u l-qwiebel dwar il-mobilità ta' dan il-grupp partikolari. It-titjib u l-effiċenza tal-benefiċċji kollha tas-suq uniku dawn jinsabu fid-direttiva. Il-fatt li d-direttiva ġiet stabilita bħala dokument wieħed li jikkonsolida s-sistema tar rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki wkoll jistabilixxi libertà tal-forniment ta' servizzi din kien dan kien kompitu diffiċli ħafna u qegħdin naraw li din hija komplikata wkoll għaliex is-suq huwa konsolidat f'27 stat membru. U hemm kważi 800 kategoriji li huma regolati. Dan ifisser li aħna qegħdin nippruvaw intejbu s-sitwazzjoni għal darb'oħra ir-riformulazzjoni u l-emenda tad-direttiva Qegħdin narawha għaliex ilha ħames snin fis-seħħ u dan jurina illi għal darb'oħra irridu nirfinaw ħafna mill-prekondizzjonijiet legali illi fuqhom huwa msejjes ir-regolament skont id-direttiva. Aħna Irridu nitrattaw dawk illi ta' bilħaq nixtiequ li niksbu minħabba realtajiet hemm ħafna raġunijiet u dawn jinsabu fir-rapport tal-Kummissjoni tas 27 ta' Ottubru illi għadda. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu ġenerali ħafna, iżda jistgħu wkoll ikunu ta' natura prattika. Varjaw mill-applikazzjoni speċifika ta' dispożizzjonijiet pereżempju Għalhekk qed naraw illi llum qed inqattaw ħafna ħin dwar dan id-dibattitu f'rigward tal-bidliet li qed jiġu proposti l-anijiet li fuqhom huma msejsa l-emendi huma dawn li ġejjin iridu ntejbu l-operazzjoni tal-libertajiet tas-suq uniku dan jinkludu jinkludi l-libertà tal-flus liberu tal-individwi. Irridu wkoll nindirizzaw ċertu nuqqasijiet ta' personal fis-settur tas-saħħa, pereżempju. Dalwaqt xi darba oħra aħna ser ikonna bżonn ta' tabib, ta' infermiera, ta' qabla. Wara, inċident jista' jkollok bżonn għajnuna minn tabib jew infermiera u għalhekk li niżguraw il-libertà ta' aċċess għal din il-professjoni fl-Ewropa din hija ċaġa tassew importanti li nistabilixxu l-kundizzjonijiet u għalhekk it-titjib ta' rikonoxximent tal-kwalifiki li nqassru l proċeduri dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u li ntejbu b'mod ġenerali is-sitwazzjoni ta' dawk li jeħtieġu jaħdmu dan japplika għal dawk li wkoll jeħtieġu għajnuna mill-professjonisti jiena nixtieq nitkellem dwar il-bidli tewlenin fid-direttiva marbuta mal-professjoni ta' l-infermiera. Hemm artikolu 31 dwar il-rekwizit ta' 12 sena pal edukazzjoni ġenerali dan għandu jkun il-perjodu bażiku li huwa meħtieġ qabel ma wieħed isir infermier. Id-direttiva li qed tiġi emendata tfittex li tagħmel xi bidli f'dan ir-rigward U din tinsab ukoll artikolu 40 paragrafu 2. Jiena bħala rappreżentanta ta' din il-professjoni naħseb illi din hija bidla illi qed tagħmel pass fid-direzzjoni tajba. Għaliex tiżgura illi jkun hemm livell xieraq ta' edukazzjoni u dan ikollu effett fuq il-kwalità tas servizzi ħafna pajjiżi huma konformi ma' dan ir-regolament u l-ħtieġa li nindirizzaw din il-kwistjoni ġejja mill-fatt li aħna irdu ntejbu l komparabilità tat-taħriġ. Dan huwa kompitu tassew importanti, grazzi għal dan aħna nistgħu nibdew inqablu dak li huwa paragonabbli. U dan nagħmluh fl-isfond ta' dan il-perjodu bażiku ta' dan il-perjodu ta' edukazzjoni bażika. Aħna rridu nkunu nistgħu nevalwaw fenomeni speċjali, speċifiċi. Dan għandna nagħmluh billi natu livell ugwali l-istati membri u din hija ħtieġa għaliex is-sistema Ewropea ta' trasferiment u akkumulazzjoni ta' punti tal-edukazzjoni hija importanti immens għaliex aħna bekk inkunu nistgħu nqabblu il-perjodi ta' taħriġ relevanti. Ħafna mill-infermiera mbagħad ikunu jistgħu jibdew l-edukazzjoni tagħhom fuq livell universitarju. Arranġamenti ieħor dwar l-atti delegati huwa dwar il-kurrikulum għal l-infermiera u l-qwiebel. Aħna rridu nġeddu dan il-perjodu ta' 30 sena kemm ilha tiġi applikata d-direttiva. Din hija ħtieġa immedjata. It-taħriġ irid ikollu l-istess veloċità tal-progress u fis-settur tas-saħħa jidher illi dan huwa l-aktar settur illi għandu bżonn ta' reviżjoni. Il-kisbiet mediċi ta' 12 sen ilu ma nistawx inqablu għam aktar. L-infermiera jeħtieġ li jkollhom aktar abiltajiet, aktar kwalifiki issa. Meta jiġu nfassla l-atti delegati huwa importanti illi huma iqisu ċertu żoni, ċertu oqsma speċifiċi. Għaldaqstant meta jiġu mfassla l-atti delegati huwa importanti illi setturi speċifiċi jiġu konsultati, konsultati biżżejjed f'dan ir-rigward. Bidla oħra importanti illi qegħdin narawha mill-direttiva emendata hija marbuta mal-perjodu ta' taħriġ li għandu jkun dak ta' mhux anqas minn tliet snin ta' taħriġ jew inkella 3600 sija ta' taħriġ għall-infermiera u l-qwiebel. Din il-prekondizzjoni għandha tkun hemm fi żewġ każijiet u minħabba id-direttiva għandha tiġi interpretata b'dan il-mod biex ma jkunx hemm dubji meta jkun hemm konformità ma' dawn iż-żewġ kundizzjonijiet hekk biss jista' jiġi jistgħu jiġu applikati. U fl-aħħar mhux l-inqas nixtieq nitkellem dwar il-talba mill-Polonja dwar l-emenda proposta fid-direttiva dwar il-kwalifiki u l-prekondizzjonijiet għar rikonoxximent tal-kwalifiki tal-infermiera Pollakki. L-emendi mresqam mill-Polonja dwar iċ-ċittadini tal-Polonja mhux biss huma f'kuntrast mal-effetti mixtieqa tad-direttiva imma mhumiex infatti hekk imma kontrarjament huma jissupplementaw din il-kundizzjoni. Huma f'konformità mal istennijiet tal-kollegi tiegħi l-infermiera u l-qwiebel kollegi li huma mħarġa fil-Polonja l-aktar mod xira u t-taħriġ tagħhom sista kien taħriġ xira u għalhekk meta nibdlu l-kundizzjoni tal-mobilità skont il-proposta tal-Polonja mela allura nittamaw illi dan ir-rekwiżit ikun f'konformità sħiħa. Jidir li li użajt il-ħin kollu li kelli 10 minuti u żewġ sekondi jgħid il-President. Grazzi tassew. Grazzi tassew. Grazzi tal-li tajtna din l-introduzzjoni daqshekk tajba. Issa ser ikonna aktar prezentazzjonijiet u ser ikonna slides din id-darba. Għaldaqstant naddi l-kelma lil Dr. Sara Schinemekers illi ser titkellem dwar il- professjonijiet regolati u l-aċċess parzjali. 10 minuti. Mr. President. Dwar nofsinhar tajjeb, ehm, grazzi Sur President tal-istudentni biex nitkellem illum dwar żewġ aspetti li jinsabu fil-proposta tal-Kummissjoni. L-ewwel net l-aċċess parzjali u t-tieni l-kwalifiki parzjali. Kif tafu dawn il-konċetti jinstemaw jisom l-istess ħaġa iżda fil-fatt huma differenti ħafna meta titkellem dwar il-kwalifiki parzjali hawnhekk tkun qed taħseb dwar persuni li m'għandhomx il-kwalifiki kollha, avukati, tobba, um, u oħrajn li ma spiċċawx il-taħriġ tagħhom u jridu jispiċċaw l-istudji tagħhom fil-stat li jilqaħħom. Dana fil-prinċipju għandu jkun um, possibbli fil-parċess uh, parzjali nitkellmu dwar persuni li u jipratikaw fil istat um, li qed jilqahom sa ċertu punt, pereżempju avukati li speċjalizzati fil-liġi tal-proprjetà li um, jaħdem dan il-qasam fil fil li qed Um, Minajr ma' jew pereżempju arkitett li jixtieq jaħdem fi stat ieħor. Il-proposta tajt li l-regola ġenerali tajt li l-aċċess parzjali miex l-ewwel għażla. Il-proposta tajt li jekk inti professjonist f stat A, l-ewwel trid tipprova tikseb l-arfin sħiħ mill-istat B skont ir-regoli fid-direttiva dwar il-miżuri kompensatorji. Jiġifieri d differenza bejn iż-żewġ stati jekk tista' teleb din id-differenza permezz ta' xi eżami ta' aptitude jew xi eh, perjodu ta' stħarriġ hekk għandek tagħmel tista' trid tagħmel dawn il-miżuri ta' kompensatorji jekk tista' u eh, biex teleb id-differenzi, id-differenzi fit-taħriġ u fil-edukazzjoni Um, bejn iż-żewġ stati jekk dawn jkun eh, differenzi kbar l-arfin parzjali tidħol eh, f'dan il-każ peress li aċċess ħieħ ma jingħatax il-miżuri kompensatorji suppost jikkompensaw u mhux li tibda mill-bidu għalhekk għall-avukati u għall-inġiniera differenzi ġili jkunu kbar ħafna u bekk jista' jkun il-każ li trid tibda mill-bidu fit-taħriġ tiegħek. Nafu li fil-każ ta' Engineeros dan huwa l-każ illi il-rapport tal-Kummissjoni huwa bbażat fuq dana. Jista' jkun li illi jista' jaqal taħt il-regoli fil-gwar ta' moviment ħeles fit-trattat jista' jkun hemm xkiel għal libertà tal-moviment hawnhekk ġili jingħad fi slajt li jmiss li l-arfin parċjali jista' jwassal għal frammentazzjoni tal-, tal So u bekk dan jista' jkun ġustifika biex ma jkollokx aċċess parzjali iżda ġustifikazzjonijiet iridu jkunu proporzjonali, jiġifieri ma jridx ikun hemm mezzi oħra biex tipproteġi l- il-konsumaturi jistaw jiġi protetti bl-użu eh, xira ta' titli u ta' lingwi. F'dan ir-rispett huwa importanti illi il-fil-kas tal-arfin parzjali dan jaqa taħt it-titlu tal-istat li qed tal-pajjiż tiegħek inti tikseb liċenzja biex t-pratika ċerti aspetti tal-professjoni. Fi Fistat zaħir pal lussemburgu per eżempju, memx, skola ta' liġi min jigradwa minn Belġu jew Franza um, jikomplementa l-arfin tagħhom bliġi mill-Lussemburgu um, illi jikwalifika li ma għandekx bżonn illi jkollok arfin tal-liġi kollha ta' kwalunkwa qasam. Umbat hemm salvagwardja oħra kif tajdilna l-proposta l-aċċess parzjali tista' tiġi rifjutata minħabba raġunijiet ehm, gbar ta' interessi ġenerali. Irrid ikun proporzjonali ovvjament għalhekk kull stat membru jrid ħares lejn il għaliex ehm, professjoni tiġi regolata u jekk aċċess parzjali tiġi eh, miċħuda jrid ikun hemm kwalifika ehm, ċara. Um, minħabba l-iżviluppi um, demografiċi, l-arfin parzjali tista' tkun meħtieġa nafu li sal-2020 wieħed se jkollu jfittex għal dawn il-persuni kwalifikata, pereżempju fil-Ġermanja, speċjalment għal partikolarment għal professjoni tal-inġiniera u forsi se konna bżon eh, nfittxu anki f'pajjiżi terzi għalhekk um, daħħalna xi salvagwardi l-ewwel net għandna jkollna għarfien sħiħa permezz tal-miżuri ta' eh, kompensatorji l-arfin parzjali se jkun it-tieni risort biss u il-professjoni għandha taqa' taħt it-titlu tal-istat il-home state u l-istat jista' Um, jiġħat minħabba raġunijiet uh, ta' interess pubbliku. Nixtieq ngħid fuq il nitkellem fuq il-kwalifiki f'dan il-punt direttiva titħol fisseħ bis meta l-professjonisti jkunu kwalifikati bisħeħ. Nafu li hemm stadji ta' kwalifiki dana jiġu gvernati mill-liġi nazzjonali. Dana jfisser illi il-gvernijiet tal-istati membri se jaħnu fuq il-ħtiġijiet ta' taħriġ il-periti, il-tabib per eżempju, it-tobba u id-direttiva ma taħdimx fuq kif tikseb il-diploma, issa taħdem fuq l arfim biss fil-gwart tal-proposta, għandek ikollok id-dritt biex tidħol fil-taħriġ jew fil-staġ, fil-stat membru, jekk meċ differenzi bejn l-ewwel parti tal-edukazzjoni, l-edukazzjoni teoretika, fil-pajis tad-dar dan il jekk le dan il-pajis jista' jitlob il-miżuri kompetitorji u bekk um, il-pajis li qed jilqa irrid jagħmel uh, stħarriġ fuq il-kwalifiki mingħajr um, u wieħed irid iħares lejn il-kwalitajiet um, tal-professjonist jekk il-traineeship isir fis-stat li qed jilqa' il-home state ma jistax jiġfdu awtomatikament biex nelbu id-deċiżjonijiet li konflittu marru xulxin. Um, Jiġifieri il-rida ta' kwalifiki um, iżjed għoli minn meċessari għanna bżon ta' gwidi. Il-organizzazzjoni tal-avukati internazjonali għamlu linji gwida dwar dan. Nafu kol li għanna il-konvenzjoni tal-arfin tal azbona jew ta' Bologna iżda il-regola tal-Unjoni Ewropea dejjem se jkollha iżjed eh, seta l-istudenti ġili ma jkunux jafu fejn jixtiequ jaħdmu. Il-professjoni kollha fl-Ewropa għandhom bażi komuni. Ehm, l-qalb tibqa l-istess, il-matematika tibqa l-istess iżda għanna suġġeriment, iżda illi ma jaqqax taħt fil-qafas tal-proposta, proposta hija li nistudjaw dan din il-bażi fl-istadju tal-bachelor u mbagħad ikonna għarfien speċifiċi speċifiċi fuq il-livell tal-masters. edukazzjoni għab bażi ta' sistema nazzjonali ma tajx biex il-iżgħażagħ ikunu jistaw jimxu l qoddim Responsabilità tibqa' fidejn l-universitajiet u tal-edukazzjoni ta' kull pajjiż fl-Università ta' Maastricht fil-programm tal-liġi jistudjaw il-bazi komuni u ġili kunem il-programmi ta' double degrees. L-Unjoni Ewropea tista' tinkoraġġi l-Istati membri biex jagħmlu hekk. jista' jkun l-edukazzjoni fl-ewwel stat u l-pajjiżi li jispiċċaw jaħdmu fil-stat fit-tielet stat wara li jħarġu jitħarġu fit-tieni stat. Grazzi ħafna l dr Shana Mekka. Issa wasanna l-Dr. Fras jekk jogħġbok President tal-Speċjalisti Mediċi tat-tobba tal-Unjoni Ewropea u għandu xi tobba wkoll u se jitkellem dwar il-prinċipji ehm, tat taħriġ għal 10 minuti l għar nofsenari it-tajjeb, eh, sinjuri. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità biex nippreżenta l-pożizzjoni ta' speċjalisti Ewropej tat-tobba. Mela, fil tal-UEMS, x'informazzjoni dwarha hija organizzazzjoni waħda mill-eqdem organizzazzjonijiet tat-tobba ġi stabilita fl-1958 għandna 35 stat um, um, pajizi tal-Europa tal rappresentati. Għawnek um, f'dan is-slajd għanna xi bażi ġifrigwat tal-kwalità tal-kura, għanna regolament, regolazzjoni medika pala network tal-aspetti differenti frigward ta' standards etiċi u reġistrazzjoni. il slajd li jmiss sa' sinjuri. Mela, fil-gwar tal-Korea ta' Saħħa l-Unjoni Ewropea smajtu illi għanna l-prinċipju tas sussidjarjetà Jiġifieri hawnhekk għandna l-organizzazzjoni tal-Korea tas saħħa fl-Istati membri dan jiġi riflet fil taħriġ għall-ispeċjalizzazzjoni. L-Istati membri eh, sabu xi diffikultajiet biex implementaw il-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-livell nazjonali peress li hemm is-sistemi nazzjonali li jipprevedu tafu l dwar il-dispozizjoniet dwar il-kwalifiki tal-professjonisti eh, li ila s-seħ mill-2005 jina se nerġa' lura dan iżjed il-qoddim iżda fil bicċa kbira nitkellmu dwar il-punti differenti tal li għandhom x'aqsu mal-arfin fis-sistema ġenerali. Palissa, l unika ħtieġa taħriġ hija l-domen tal-taħriġ eh, illi jinsab fl-annes ta' direttiva. Aħna fuq xiex nitkellmu hawnhekk, nitkellmu dwar il-fażi fil kontinuum tal-edukazzjoni medika kulħadd jifhimha bħala lifelong learning u nitkellmu dwar ċertifikazzjoni u l-liċenzjar li jiġu wara it-taħriġ wara eh, postgraduate dina id-dum minn erba sa' sitt snin il-postgraduate training u nitkellmu dwar il-kwalifiki hawnhekk. Mela, aħna nixtiequ nipproponu u nappoġġaw u nasbu li għandha tiġi emendata taħt din direttiva hija bidla mill-bażi tad durazzjoni ta' żmien għall kompetenza u nixtiequ nipproponu l-introduzzjoni ta' dan il-kunċett fil-direttiva. Dana jinsab fil-artikolu 49a fil-proposta nappoġġaw illi illi il-taħriċ għandu l-ispeċjalizzazzjoni m'għandux idum iżjed minn ħames snin, għandu jibqa' għandu jkun pa sistemi l-oħra l-oħrajn li hemm tal-ECTS nixtiequ nappoġġaw ir-reviżjoni tad-denominazzjoni tal-ispeċjalizzazzjoni medika u niffaċilitaw l-emerġenza ta' speċjalizzazzjonijiet ġodda jiġifieri kompetenzi partikolari. Dana kollu jinsab fir-raba rapport tal- tal-Komitat li ta', ta konsulenza għal taħriġ medika u jista' jittieħed bħala dokument uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sfortunatament da qatt ma ġie implementat għalkemm ilu eh, hemm għal 15 sena. Mela kif inħarsi li dan il-taħriġ għabbażi tal-kompetenzi jew il-kwali l-arfin tal-kwalifiki għabbażi tal-kompetenzi aħna inħarsu lejn kompetenzi ta' speċjalisti medi eh, ta' tobba, mhux biss li fejn ikunu jafu jieħdu seb il-pazjent iżda f'ħafna osma oħra, per eżempju il-ħiliet ta' komunikazzjoni u anki il- eh, per eżempju il-ħiliet li iħarsu lejn u ma x'qegħdin jagħmlu huma stess. Mela, alternativa se tkun introduzzjoni ta' ta' taħriġ qafas Ewropew għat-tobba dana jista' jkun abbażi ta' kompetenzi differenti, l-arfin, l-ħiliet prattiċi u l-valutazzjoni tal-professjonalizmu biex bekk tispiċċa b'diploma jew ċertifikat. Issa, kif, kif tarmonizza il-kwalifiki ta' specialisti ta' tob, tobba hemm xi diversi kondizzjonijiet li jridu jitwettqu li żied importanti u għall-adozzjoni tal-UMS il-European Harmonized um, Curricula. Dana umbat jidħol fil-sistemi nazzjonali f'ħafna każijiet, eh, dana diġawa huwa l-każ, tiżgura mbagħad li l-ispeċjalisti mediċi kollha għandhom l-istess eh, l-istess ħiliet. Dana diġà ġi propost jew eh, f'diversi fażijiet tal-proċess. Mela, meta nitkellmu dwar din l-alternattiva nistgħu ngħidu illi din tista' tkun sistema ġdida volontarja Ewropea. Jiġifieri hemm referenza għaliha bħala 29 reġim u hawnhekk nixtiequ nisħu illi għandu jikkomplementa u mhux jieħu post is-sistema is sistemi nazzjonali attwali, ġifiri għal dawk l-istati membri fejn għandek eh, taħriġ valutazzjoni għabbażi tal kompetenzi, dana jista jiġi marruf um, ehm, mod automatiku. Alternativa oħra hija li l-introduzzjoni ta' testijiet inkomuni għat tobba kollha u hawnhekk qed nirreferu għal valutazzjoni ta' assessments illi jaqgħu taħt it-taħriġ komuni. Mela, hawnhekk għandek ritratt tal-avveniment ta' 25 anniversarju kif tistaw tara ħafna speċjalisti Ewropej diġà qed japplikaw għal dan it-test Ewropew eh, li huwa komuni. Il għaliex għax il-pazjenti hekk iridu hawnhekk għalhekk għandna dikjerazzjoni minn organizzazzjoni differenti tal-pazjenti u taċ ċittadini mm, fl-Ewropa għalu illi edukazzjoni professjonali m'għandix tiġi kompromessa fisem il-suq uniku aħna nifmu il-mobilità bħala kwalità. Mela, biex nikkonkludi, sinjuri, rajtu din l-iskema fil-bidu il-kwalifiki ġodda illi għandhom jiġu introdotti iżjed tard din is-sena Għal dan nixtiequ naġġornaw il-ħtiġijiet ta' taħriġ u nintroduċu l-qafas għal taħriġ ukoll. Dan għandhom jiġu estiżi għal daw kollha aħna ma nixtiqux inkisru l-arfin automatiku illi ġilli jiġi interpretat ħażin, iżda nixtiequ nestendu l-arfin awtomatika automatiku u nisimplifikaw is-sistema kollha. Issa, bħala konklużjoni, grazzi ħafna u aħna dejjem disponibbli biex natukom iżjed informazzjoni. Grazzi. Uh, thank you very much indeed. Uh, just uh, a note for people watching online, by the way. Unfortunately, we haven't yet mastered. Mela ma ridux ninsew li hemm ħafna nies qed jarawna online u ma stajniex, eh, aħna mannix teknoloġija biex nuru slides u fl-istess ħin il-persona għat titkellem. Imma nittamaw li fil-futur nkunu nistgħu nagħmluħda. Il-slides huma disponibbli bħala stamp. L-lim fuq dan fuq din il-biċċa hija Sinjula Vera Erdman, anki hija għandha slides. Hija tal-makroekonomika fl-Università ta' Kolonja u ħat titkellimna fuq il-modernizzazzjoni tal-ħtiġijiet minimi ta' taħriġ u wara da kumbat ikun hemm l-opportunità għal membri tal-Parlament li jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. Forsi shadow rapporters jixtiequ jagħmlu eh, ikunu inklużi anki huma fil-lista tal-kellima. Tajjeb, is-slides ta' Sinjura Erdman edin Anna. Jena nista' anki nitkellem minn slides, nista' nibda saratant. Tajt il-persuna, tajt Sinjura Erdman. Grazzi għal din il-possibilità li għandi li nitkellem fuq ma eh, għoddibkom. Nishtiq nitkellem fuq il- eh, l-edukazzjoni u taħriġ fil-Germania xem bżon tal-modernizzazzjoni fuq dan u fuq il-rikonoxximent eh, tal-kwalifiki u taħlijiet. Għal daqstant jena nishtiq nitkellem fuq is-sinifikat u l-vantaġġi tas-sistema li għandna fil-Ġermanja kemm hu possibbli. Aħna aħna namlu kemm edukazzjoni kif ukoll taħriġ fl-istess skejjel. L-iskejjel jagħtu il-parti ġenerali u mbagħad fil- fil- fil-negozju mbagħad tagħmel il-parti prattika u dan tapplika kemm għal kwistjoni teoretika kif ukoll ġenerali. Hemm kontenut speċifiku li huwa mm, li tiġi mallem għal kull professjoni. Din is-sistema Eh, dwali fil-Ġermanja, ifisser li ħafna zaza, din hija propju il-slide li għan nitkellem fuqha. Eh, fl-2010 eh, kien hemm 650,000 persuna li igraduaw u bdew il-taħriġ tagħhom. Huma ħafna. Però ma marċevew lebda taħriġ preċedenti fl-iskejjel għal professjoni tagħhom. Kien hemm minnhom li laqas kellhom l-ebda tip ta' kwalifika u ta' graduazzjoni. L-erba fil-mija ta' dawn in-nies li jibdew it-taħriġ m'għandhomx eh, il-matrikola u eh, gwadra graduazzjoni fl-2010. u dana jipermetti li wieħed jidħol fl-università jew fil-kulleġġ għal l-edukazzjoni olja. Eh, il-persuni li għandhom 10 snin ta' skola fuq spallejom. Dana hemm tnejn minn kull ħames persuni li għandhom din edukazzjoni f'dan it-tip ta' taħriġ. Issa, għal eh, taħriġ sandwich, aħna għanna bżon tal-kumpanji li huma l-esti eh, li għatu l-prattika fit taħriġ U l-40% tal-kumpanji ġermaniżi kollha eh, dana huma l-esti għamluħ aħna għanna il-persuni li ikonu speċaw il-skola medja u mandomx neċessarjament 10 snin ta' edukazzjoni. Uh, u kifat, iż-żewġ e, e, terzi tal-negozju man voluti, il-45% ta' dawn il-kumpaniji joffru taħriġ illi e, illi jihdu inqas minn 10 snin, ħafna drabi 9 snin biss. U U dan huwa wkoll mod tajjeb biex ninkludu anki fl-sistema tal-edukazzjoni studenti li jistaw jkollhom xi żvantaġġ li ma kellhomx edukazzjoni twila biżejjed eh, pereżempju il-ħamsa fil-mija. Ta' dawn in-nies li jidħlu f'dan it-taħriġ ma għandhomx l-ebda tip ta' ċertifikat Eh, skolastiku u 30% eh, tal-kumpaniji, 30% tal-kumpaniji jimpjegawhom il dawn in-nies, joħduhom taħtom eh, biex jħarġuhom. Il-taħriġ individwali għaż-żgħażagħ juri il-għala il-Germania meta nqabluha ma' pajjiżi oħrajn Ewropej m'għandniex ħafna qat u b'mod partikolari għad fost iż-żaza. Aħna għanna biss 8% dawk bejn il-15 u 24 e, sena. Eh, Ija l-iktar ċifra baxxa għal din il-kategorija ta' żaza. F'pajjiżi oħra hemm tal-anqas id-doppju, f'ħafna pajjiżi wkoll anki l-20%. Grazzi għal dan it-tip eh, ta' sistema ta' taħriġ aħna nistgħu E, ikolna zaza fit-taħriġ fil-Ġermanja anki dawk li mandomx e, edukazzjoni olja tal-iskola ta u li għandhom anki zvantaġġi oħrajn, għal stanti sistema importanti ħafna għal ġermania Attualment, fil-Ġermania għanna problema oħra però. ċoe, illi għanna bżonn qawwi ta' ħaddima fċerti setturi tal-ekonomija. Aħna għanna ħafna eh, persuni anzjani u mux ħafna zaza f'dan is-setturi, disa uh, eh, impigi fil-zona eh, akademika u ma affettwati u 51 uh, minn dawk li għandhom il- edukazzjoni vokazzjonali li użaw dan il-sistema sandwich u dan juri kemm huwa importanti s-sistema għal-Ġermanja. Issa, eh, l-okkupazzjoni li huma affettwati eh, b'din is-sistema huma dawk tekniċi, eh, akademiċi, eh, per eżempju l-inġenieri machine tools, l-inġenieri ta' kostruzzjoni u fil- fil-impigi l-oħrajn li mhumiex akademiċi għandna l-elettriċisti, l-infermiera, makinisti, eccetera. Issa, anki il-kura tas saħħa hija affettwata fil-żona akademika, m'għandniex tobba u u u anki eh, fil-oqsma eh, non akademiċi aħna nitkellmu anki fuq il-persuni eh, li għom impjegati fil-kura sekundarja tas saħħa. fil-professjoni tal-infermieri b'mod ġenerali dawn huma affettwati negativ u kien hemm negativament u kien hemm proposta saret li saret illi għanna nżidu il-tul tal-edukazzjoni qabel ma nitħlu fl-edukazzjoni fit-taħriġ. Eh, Minn xar snin għanna ntawlu għasa 12 sena. Jista' jkun li jsiru ktar diffiċli eh, li għaddu eh, jekk nużaw din is-sistema bi 12 sena jista' jkun illi E, e, nistaw nżidu l-interess li zazax jista' jkollhom f'dan it-tip ta' taħriġ. U din il-bidla tinvolvi problema prinċipali ewlenija għall-ekonomija tal-Ġermanja, l-modernizzazzjoni tal-ħtiġiet minimi tkun idea tajba jekk aħna nistaw nbidlu xi ħaġa fil-kuntest ġenerali fil-Ġermanja u b'mod partikolari Eh, meta niġu eh, għal dan il sistema duali, sandwich. Għajsta jkun hemm effett dirett eh, wara din id-direttiva għax din il-sistema mħabba din il sistema għal ġermanija differenti ħafna minn pajjiżi oħrajn. U aħna nixtiequ niżguraw illi jista' jkun illi aħna rnexxinna illi żgħażagħ li għandhom interess f'dawn il-professjonijiet jistaw verament jibdew għal il-professjoni fil-kura tas saħħa per eżempju hemm ħiliet, anki ħiliet emotivi. U dawn mhumiex ħiliet li wieħed jista' jirċevi mill-taħriġ ġenerali. Dan huwa talent eh, individwali. Eh, ma tagħmel ebda differenza jekk wieħed ikollu 10 snin jew 12 sena ta' eh, skola elementari u skola skola insomma. Aħna diġa għanna problemi illum bċerti professjonijiet Eh, jew okkupazzjonijiet u fl-istess ħin għanna dejjem inqas dejjem iktar żgħażagħ illi jixtiequ jidħlu f'din il-sistema. Għal daqstant is-sitwazzjoni se eh, tmur għall moralar u f'ċerti oqsma diġà marret għall-ar, għal daqstant din problema flok ma nżidu, flok ma nollu il-ħtieġa nixtiequ eh, Eh, eh, nishtiq un eh, li dawn in-nies ikun jistgħu imorru fil-floqsma fejn hemm bżonn ta' xogħol. Jekk aħna hemm min jgħid li jekk aħna nżidu l-ħtieġa minima jkollna aktar kwalità, ma aħna ma naqblux. Il-kwalità hija assikurata bl-standards u l-standards għandhom jiġu applikati fix-xogħol dan m'għandu xejn jaqsam mal-aċċess tal-okkupazzjoni u ma l-standards li għatu l-kwalità. Aħna diġa għanna kwalità olja grazzi għal dan is-sistema anki għal dawk anki minn dawk in-nies li ma l-10 snin ta' eh, skola bazika. Mela, fil-bidla ta' ħtiġiet minimi, irridu nżommu f'moħna il-karatteristiċi speċifiċi tal-sistemi edukativi ġermaniżi. Grazzi. Grazzi għal-kallima kollha. Għadhom kif għaluli li grazzi għal-teknoloġiji li għanna għanna teknoloġija li ti permetti permettinna naraw anki slides waqt li kwa jitkellem il-persuna u anki il-persuna. Għanna xie 20 minuta għal-mistoqsijiet, saw nishtiq nati iktar ħin u koll għal-risposti, nishtiqkom Eh, il-mistoqsijiet eh, tillimitaw mal minuta. Mela, mistoqsijiet tal-Sinjura mm, Legrip eh, l-ewel, xadaw rapporter mill-IPP, Istur Legroj, u ma t-Sinjura Turenen. Inti kellek mistoqsija? U Sinjura Weisgeber edha u kol. Dina qed l opinjoni għal komitat tal ambient U Sinjura Weiler. Eħem xi ħadd li jixtieq jerġa' il-Sinjora eh, Gepa. Mela, nibdaw il-Sinjora Digri. Għal-minuta ekku possibli. Intukom għal-loċ biex tkunu tistaw tifmu meta ta' din minuta. Grazzi, nibda billi nirringrazzja il-kellima li smajna eh, prezentazzjoni minn għandhom, kull wieħed minnhom għamlu kontribuzzjoni dettaljata u interessanti ħafna. Mela, fil-qosor nishtiq nagħmel mistoqsija u nagħmel kumment. Il-mistoqsija hija fuq l-aċċess parzjali. Naturalment, mhuwiex faċli li wieħed jagħti definizzjoni ta' dan it-terminu bi preċiżjoni u hemm xi riservi jew riluttanza fost ħafna professjonisti u b'mod partikolari fis-settur tal-kura tas-saħħa fuq l-applikazzjoni tal aċess parzjali għal eh, impigi tagħhom. Nixtieq nitlob, nixtieq nistaqsi li l-kellima x'jaħsbu fuq l aċess parzjali eh, kif tiġi applikata kif jiġi applikat għal professjonisti tal-kura tas saħħa Aħna tallimna ħafna, dan u għal kumment eh, hija interessanti, f'dan il-perjodu meta ħafna nies u nisa qed isibu mod biex nipruvaw niġildu kontra l-qat eh, li huwa għol iżdejiet fost iż-żaza. U speċjalment il-kommenti tal-aħħar ma kienu interessanti ħafna. Il-benefiċċji ta' sistema ta' eh, taħriġ vokazzjonali eh, u dan il-kors sandwich mill-lider qed jagħti riżultati tiegħu tajba. U għandna nimitaw kullimkien. Jiena finqas minn żewġ minuti hija ħaġa tajba li jkollna dan dibattitu fuq dan id-dossier importanti li għandu impatt importanti fuq ċittadini Ewropej. Għat rridu nisollu ħafna problemi bħal validazzjoni taċita tal-kard u anki l acċess parzjali ħaġa tajba li diskutejna l-luf li huma l-ħtiġijiet minimi Eh, għax mux eh, eh, bizzejet li għet ikollu l-istess numru ta' snin. Ma rridu naraw talmu l-istudenti f'dawk snin u li konna l-armonizzazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet u nishtiq namel mistoqsija, l-ewwel mistoqsija kif jaraw illi l partit interessati huma involuti l-assoċjazzjonijiet jew eh, l-umbrellas eh, f'debattitu eh, wara li tgħaddi l-leġislazzjoni blatti delegati għax fl-opinjoni tiegħi din hija l-uniku soluzzjoni biex nibqgħu flessibbli u nħallu li dawn il-rekwiziti minimi uh, flatti delegati, u però nizguraw ukoll li il-parti interessati kollha jkunu eh, involuti u ma jsir xejn mingħajr l-approvazzjoni u kunsens tagħhom. U mbagħad mistoqsi oħra li mhijiex propju direttament korrelata ma hija marbuta uh, u jien nistaqsi għal rappreżentant tal-infermiera fil-Polonja x'inhija s-soluzzjoni fuq il-kwistjoni tal-lingwi fuq it-test tal-ħiliet lingwistiċi biex ma jkunx hemm eh, xkiel għal dawn il-professjonisti eh, infermieri. Għax din importanti ħafna li kolom il-komunikazzjoni, imma li kolom anki il- li jkollhom anki l-ħiliet eh, biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom, jaqdu dmirhom. Grazie. Issa e jider illi il-Sinjor Turenen u ek inti ma eh, ta' prova mbagħad ngħaddi lil ħajdi għax kienet ilha ħafna. Jiena għandi mistoqsija qasira lil-Sinjura eh, Erl Edman. Aħna għanna l-istess sistema anki fil-Danimarka eh, u anki l-Austria għanda sistema bħal da. Huwa sistema li huwa ta' suċċess, naqbel ma dak li għattent, għandi mistoqsija però. Biex tkun operattiva, Għandek idea kif dawn is-sistemi jistgħu jiġu rispettati u noħol u xi ħtiġijiet minimi ta' taħriġ fuq livell Ewropew? Għal daqstanti, jekk is-soluzzjoni mhijiex illi nitolbu periodu itwal qabel ma wieħed jidħol fit-taħriġ, taħseb illi hemm idea oħrajn eh, biex eh, il-kwistjoni taħdem eh, anki fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew? Inti saqsajt fuq l-aċċess parzjali il-kollega tijaj, u fuq il-kura tas-saħħa. U jiena nishti nitlob nistaqsi fuq l-aċċess parzjali u fuq l eh, impigi ta' sikurtà Issa nixtieq innadi għal-rapporter, il-Signora Weiskel, l-opinjoni għal-Kumitat tal-Ambjent. Nishti nara minu fuq l istata ta' kellima. Il-Signora Weiler, Turn, Gebhardt, Schwab u anki Signora Vernio biex tala il-grupp. Il Signora Erigoyen u u Signora Vasco għal minuta. Grazie, ne ringrazio l-kellima kolla li, li prezentawna dawn il-prezentazzjonijiet li kienu interessanti ħafna u densi. ħaġa ġdida għalija kienet ħaġa li smajt fil-prezentazzjoni ta' Signora Erdman. Fu fu e, e, il-qat fost iż-żaza. Ejwa importanti għal kulħadd dan is-suċċess ta' 2% fil-Ġermanja huwa riżultat evidenti. u importanti li narmonizzaw. Mhux b'mod li s-sistemi e, tajba mbagħad ikollhom problemi bħala riżultat, u nitama li fuq dan inkun nistaw naqblu u rridu anki nżommu f'moħna illi spess huwa diffiċli illi konna deħċari. Eh, per eżempju l-aspet eh, fejn hemm differenzi kbar fil-skola bażika. Eh, Snin kif jiġu kalkolati il-ħinijiet ta' talim, il-żmien anki fuq il-edukazzjoni ta' bil-fors l-Lussemburgu eh, l-Irlanda, per eżempju, jibdew l-iskola meta kolom erba snin u fin-Finlandja seba snin. U fċerti pajizi bżon eh, eh, jaħtieġa li wieħed imur l-kindergarten. U diffiċli li wieħed qabbel meta wieħed qis dawn id-differenzi. U bat anki l-isfont. Eh, u anki illi eh, nollu l-ħtiġijiet u anki mħabba fil-fat illi anki talba ija eh, iktar. U anki għalix il rizultati huma differenti fi stat membri differenti. Per eżempju, fċerti f'pajjiżi fl-Olanda hemm il-possibilità fejn l-infermiera tista' tagħmel id-dijanjosi ma f'pajjiżi oħra ma tistax għanna so intern minna ħa wahda U mbagħad minn naħa l oħra għandna dawn id-differenzi kollha. Għandna eh, taħriġ professjonali li huwa fidejn il lender fil-Ġermanja u dawn is-sistemi sandwich għandhom jitkomplew eh, fejn huwa possibbli. Nixtieq ukoll nagħmel mistoqsija għas-Sinjura Polakka, Sinjura Kaleshka, illi tkellmet a favur ta' din iż-żieda. U U anki s-sur Buzari għalek il-kwalità. U dan huwa eh, lan ta' din id-direttiva għal daqstantina nistaqsijek verament u miex qed intejbu l-kwalità. Eh, eh, u żgur ma fxa fejn bidlu sistemi skolastiċi ma rridu bidlu sistemi ta' ta' taħriġ. Eva, enti qed l-ħin ta' persuni oħra. Signora Vajlar, għal-minuta. Eva. Grazzi, l-ewwel net. li eh, kalma da' xejn il-kwistjoni, il-kwistjonijiet. Eh, Bla dubju il sistema ġermaniza sandwich huwa sistema tajb ħafna uh, fl-Ewropa. Però wieħed jista' jtejbu ħafna u kiku ma kienix eh, dan il-noqqas ta' personal bħalissa ma kienx ikolna daqshekk nies li qed ifittxu xogħol dan it-tip ta' xogħol. Minnaħa tagħna aħna konna qed fiċu iktar postijiet għal dawn il-persuni għax ma kellhomx biżejjed taħriġ. It-tieni punt, aħna nitkellmu fuq dawn il- impjigi tal-kura tas saħħa u da mhux kollha huma koperti eh, fis-sistema duali għax kiku kienu eh, kien ikun ħafna ħjar f'ħafna pajjiżi wkoll, imma fil-Ġermanja huma koperti. Issa fl-Awstrija kif ukoll fil-Ġermanja u l-Lussemburgu għandhom sistemi simili, strutturi simili, u attualment qed jippruvaw ibidlu mill-livell Ewropew. U nixtieq inkun naf kif edin jimxu l-qoddim l-Austriaċi għax nistaw nitalmu ħafna minn din l-esperienza. Mbagħad eh, puntiħor, ieħor, nix eh, nkunu mħasbin biss fuq il-libertà eh, tal-ċaqli minnaħa tal ħaddima ma dak li rridu namlu huwa illi il xoliet ikunu ktar trenti. U mbagħad fuq l-infermieri. Aħna sibu illi dawn il- Eh, dawn il-professjoniet mux dejmu attraenti e, kemm fuq il-kondizjoni ta' xogħol anke fuq il-paga. Irridu nagħmlu iktar attraenti biex iktar nies ikunu jridu jidħlu għal dawn il-xogħlijiet. Eh, Irridu nagħmlu xi ħaġa fuq dan ukoll. Mela, ejja nippruvaw nżommu dawn l-affarijiet kollha f'moħħna meta nbidlu. U ma tanti mistoqsija għal sinjura mill-Università ta' Kolonja, dik li tkellmet bl-Ingliż. Le, skużawni. Le, le, skelmet Tkelmet, tkelmet bil-Ġermanis, jena smajt <laughs> bl-Inglis, ma kien perfett. Inti, meta titkellem fuq l-istati membri, fuq l acċess parziali, ċoħe illi u għandu dritt jirrifjuta it-taħriġ stat membru U għandu jkun hemm fl-opinjoni tiegħi eh, linji gwida biex dan ma jsirx wis. U din hija kwistjoni sensitiva ħafna. Tista' tgħidli kif aħna se nillimitaw din il-possibilità biex imbagħad l-istati membri ma jeżaġerawx. Imma fl-interess ta' ċittadini tagħna u għal dawk in-nies li qed ifittxu xogħol biex ikollhom ċerta ċertezza legali. Grazzi. Nix nishtiq nfakkar il-kollegi li għanna sa' tiegħu spissu għanna bżon ta' għal risposti. Naf li għaw ħafna interess, pero eh, e s snira Pendegast u eh, snira Hans li koll ixtiqu jitkelmu, mela eh, mistoqsija Wahda bis <laughs> u nofs minuta, 30 sekonda. Mux introduzzjoni ta' zewġ minuti bat mistoqsija ta' 30 sekonda. Mela, 30 sekonda kulma għandkom. Mela, l għu il-Sinjora Tun għal 30 sekonda. Grazzi, mistaxja waħda, grazzi President. Jiena interessata xanna namlu biex insaħħu l-mobilità u nibbenefikaw minn dawk il-persuni li jistaw jissodisfaw l-ħtiġijiet f'pajjiż ieħor. Aħna qed ngħixu fi żmien ta' talim matul il-ħajja. F'perjodu fejn għandna bżonna l-mobilità, rridu lin-nies jimxu minn pajis għal juħu fl europa u naf li f'ċerti pajizi eh, hemm sistema blokkata hemm wis eh, u nafu li hemm persuni eh, li jistaw jamlu ċerti servizzi u malesti biex imorru f'pajis ieħor, xtiridu jagħmlu dawn in-nies biex ikunu jadattaw l-oħrajn għal bżonnijiet tagħhom u biex ikollhom possibilità. Grazzi. Mistoqsija mudell, is-Sinjora Gebhardt. Grazzi. Jiena nistaqsi mistoqsija fuq il- e, professjoni tal-infermieri, però ma però kulħadd kellem fuq għadi. U ma tandi mistoqsi oħra fuq l-aċċess parzjali. Fer revizjoni inti tkellim taki fuq l-arkitetti. Jiena għandi mistoqsija minn naħa ta' arkitett fil-Ġermanja, arkitett tal- e, pajzaċ li jixtieq jaħdem fi Spanja, però l-kwalifika tiegħu mhix rikonoxxuta dina hija professjoni li tista' tkun inkluża f'dan. Din hija mistoqsija għal komissjoni forsi, però rridu nifukaw verament fuq il-problemi reali tal-persuni reali. Grazzi, grazzi ħafna. Issa signora Schwab. Grazzi. Il-mistoqsija hija għal tiegħi għas-sur Frass. aħna rridu verament nisguraw illi huma l-istati membri li jibqgħu responsabbli għal dan it-taħriġ u fl-istess ħin però irridu naddu mill-kunsil biex nizguraw li b'dawn is-sistemi aħna qed inżidu mobilità tal ħaddima aħna diġà għandna direttivi fuq dan is-suġġett. Il-problema hija iktar fil-implementazzjoni tal-Istat membri u hemm bżonn li ntejbu sitwazzjoni eh, f'dan il-qasam. Is-Sinjora Fendergast, Eh, eh, grazzi Malcolm, inti taf li naħdint bħala infermiera 23 sena, għal daqstantina niġi għal dan id-dibattitu naf, eh, nafu daċen iktar il-sujġet. Il-mistoqsija tiegħi fuq il-riduzzjoni jew il-rikonoxximent propost tal-standard ta' edukazzjoni. Nafu li huwa il sena u ma ridux li dan jiġi imnaqqas għax dan huwa tajjeb, imma jek persuna jkolla reġistrazzjoni f'pajis oriġinali ma jiġix jiġix rikonoxxut mbagħad fil-pajjiż ospitanti u ma jiġix rikonoxxut mill min iħaddem. U x'jiġri f'dan il-każ l-awtorità eh, li ma kiex irid tagħmel x'irid jagħmel eh, f'dan il-każ ir-rikonoxximent tal eh, tal-ħiliet differenti, grazzi. Il-kellima li tmi li jmiss. Grazzi, ħafna. Fil-qosor ħafna, dak li interessana, meta niġu għal għat fost iż-żaza, u kif nistaw nizguraw li rikonoxment tal-ħiliet iseħ. Aħna għanna waħda mill-ġenerazzjonijiet liktar zaza eh, u kwalifikati illi huma bla xogħol aħna nixtiequ nintroduċuhom fil-karriri tekniċi u f'dawk il-karriri eh, fejn eh, eh, il-kollegi jkunu jridu jaħdmu. Dan huwa problema hekk inħarsu lejn il-syllabus li għandu jiġi segwit biex ikun hemm ċertifikat fir-Renju Unit, għaliex m'għandux ikun hemm l-istess kurrikulum kullim kienu. Qabel ma nagħti l-aħħar Kalma, eh, signora Halslik, unbat signora Verzio, nishtiq nati eh, ninforma l-esperti li sentijom zewx minuti biex jgħatu risposta, ma nistax għantikom iktar. Nibdew mis signora Ċalevska, mbat naddu mal-panel kollu. Eh, imma l-ewel għanna l-axar mistoqsija minna t-signora Hanslik. 30 sekonda. Grazie, President. Nista' niprova indaħala fi 30 sekonda l-mistoqsija tiegħi. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija fuq l-għan tal-introduzzjoni tad definizjoni ġenerali tal-edukazzjoni fid-direttiva. Forsi din tista' issolvi il problemi tagħna li rigwardaw is-sistemi differenti ta' edukazzjoni fl-Stati membri. Forsi nistgħu nagħmlu definizzjoni ta' liema parti tal-edukazzjoni għandha tkun tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u li għandha tkun kompetenza tal-Istati membri. Iva, grazzi, interessanti. Mela sma l-esperti ħadu nota. Mela issa se ngħaddu għal żewġ minuti kull wieħed għal kellima u tistgħu anki tamlu il- E signora Xolowska, żewġ minuti l-ewwel. Dziękuję e, za możliwość e, odpowiedzi. Grazzi, grazie tal-possibilità biex jina nwieġeb għal mistoqsijiet ta'kom. Jina ħat nota tal-mistoqsijiet illi kienu ndirizzati lili. Kienu ndirizzati għalija. Jien staqsejtu dwar il-reġim lingwistiku, ovvjament biex wieħed ikun jista' jkun tabib, infermier. Abla u importanti li jkun jaf il-lingwa għaliex il-kuntatt mal-pazjent mill-kuntatt eh, mal-pazjent u kollox huwa marbut ma' sigurtà tal- tal-pazjent dan huwa rekwiżit ewlieni. Iżda l-evalwazzjoni tal-arfin tal-lingwa skont la bosta direttiva din l-evalwazzjoni għandha issi wara illi ikun hemm rikonoxximent tal-kwalifiki u għalhekk L-ewwel nett hemm il-ħtieġa tal-professjoni. Imbagħad diskussjoni dwar il-lingwi tiġi wara, jridu niftakru il-sensitivitajiet dwar il-kwistjonijiet marbuta ma' diskriminazzjoni, pereżempju in innuqqas ta' possibilità li wieħed jaħdem meta l-lingwa ma tkunx ġiet evalwata. Jiena naħseb illi Din hija xi ħaġa ċara għal kulħadd, għal kull min qed jagħmel xogħol mediku. Kulħadd ikun irid li jibda jaħdem u jkun żgur dwar il-lingwa u kemm huwa jaf il-lingwa. Dak kien dwar il-lingwi, issa dwar il-kompetenzi marbuta mas sistemi tal-edukazzjoni għabbażi tal-kurrikulum komuni. Din il-kwistjoni hija l-ewwel qabel kollox dwar l-atti id-delegati li ser ikunu aktar speċifiċi dwar il-curriculums. U għalhekk hemm ċertu differenzi bejn is-sistemi tal-edukazzjoni u daw issa maħniex narawhom, pereżempju kwalifiki differenti ta' infermiera f'pajjiżi differenti. Irdu niftakru ċertu eżempji. Fit-tali stat, pereżempju, infermiera tista' tagħmel riċetta tal mediċini Iżda din il-kompetenza ġejja mis-sistema tal-edukazzjoni fuq livell ġenerali jew inkella ġejja mit-taħriġ speċjalista. Is-soltu kompetenzi bħal dawn ikunu ġejjin minn sistemi speċjalizzati ta' taħriġ u mhux minn dik ġeneralizzata. U għalhekk huwa importanti li nqablu l-affarijiet li huma paragonabbli. Grazzi tassew, ma tantx għandna ħin naħseb tajtna informazzjoni ta' siwi. Issa, Dr. Sean Makers. Grazzi tassew tal-mistoqsijiet. L-ewwel net jiena nixtieq nisħaq il-rikonoxximent parzjali mhuwiex suġġett faċli, mhux ser ikun faċli. Qatt mhux ser ikun faċli, l-applikazzjoni tiegħu mhux ser tkun faċli. Ir-raġuni għaliex ser ikun daqshekk diffiċli huwa illi kif jinsab bħalissa dan ser jiġi trattat skont il-każ U għalek ma nistawx natu għafas ġenerali dwar kif ser isir dan, għafas li jkun applikabli għal kull professjoni fis settur tas sigurta jew tas saħħa Iżda, mod komuni. Fl-approċ tagħna għal dan huwa illi aħna ser niżguraw illi ma jkunx hemm abbużi dan kif nistgħu nagħmluh. L-ewwel nett. Jekk aħna narfu li xi ħadd mod parzjali biss, mela allura aħna irridu nimmotivaw dan, irridu ngħidu għaliex qed nagħmlu hekk għaliex kif qed qabel. L-ewwel pass huwa rikonoxximent sħiħ jekk ma nippermettux li xi ħadd ikun jista' jieħu miżuri ta' kumpens, mela dan irridu nispjegawh. Il-pass li jmiss huwa li dan ir-rekwiżit għandu jkun proporzjonali wkoll. Ġifieri għandu bżonn ġifieri hemm bżonn li dan ta' bil-ħaq ikun meħtieġ. Issa dwar il-mistoqsijiet li kien hemm kifet aħna m'għandniex seta fuq livell tal-Unjoni Ewropea li narmonizzaw kull aspett iżda l-Unjoni Ewropea qiegħda hemmhekk u tista' tappoġġa lill istati membri biex huma jindirizzaw dawn l-aspetti komuni illi kull professjoni fis-settur tas-saħħa għandha U kif qed qabel il-partijiet tal-ġisem tal-bniedem qegħdin jaħdmu bl-istess mod, jaħdmu bl-istess mod dan huwa aspett ġenerali u għalhekk is-suġġetti ġenerali jistgħu jkunu ġenerali u meta aħna nitrattaw il-rikonoxximent parzjali ser nitrattaw biss eh, l-ispeċjalizzazzjonijiet hemm biss ser nużaw l-aċċess parzjali. Kellim li miss, Dr. Fras, jiena kelli żewġ mistoqsijiet dwar waħda minnhom dwar l-implementazzjoni tal-qafas komuni ta' taħriġ. Hawnhekk iva jiena naqbel illi l-partijiet kollha interessati fuq livelli nazzjonali għandhom jiġu involuti. U aħna nixtiequ nitolbu għal konsultazzjoni formali dwar l-użu tal-atti id-delegati għal dawn l-aġġornamenti ta' kompetenzi ta' taħriġ u l-iżviluppar ta' sets ta' kompetenzi. Aħna għanna rrieda li nipparteċipaw f'kumitat ta' esperti bħal dan. Għaliex hemm ħafna aspetti x'nistgħu niddiskutu f'dan ir-rigward. It-tieni mistoqsija. Iva, ovvjament, aħna għandna ċertu dispożizzjonijiet li diġà jinsabu fis-seħ bid-direttiva attwali dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki għal speċjalisti mediċi intqal illi dak li neħtieġu hija implementazzjoni aħjar. Dan huwa minnu. Aħna fl-istess waqt nixtiequ nisħu illi hemm ħtieġa biex nestendu dawn id-dispożizzjonijiet għaliex aħna neħtieġu aktar trasparenza, aktar ċarezza f'din is-sistema. Għalhekk aħna nipproponejna dan għaliex dan nifmuħ bħala eh, kwistjoni ġenerika marbuta mas sigurtà tal-pazjent. u għalhekk dik hija raġuni, grazzi. fl Dr. Erdman. Grazzi tassew. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar ir-rekwiżiti minimi għal 12 sena ta' skola fil-Ġermanja u kif din ser tiġi mill-quta mid direttiva b'rekwiżit minimu ta' 10 snin. L-ewwel net aħna irridu naraw ġifieri skola ġenerali. Irridu niżguraw illi s-sistema tagħna tkun tista' tadatta ruha biex tkun konformi ma' dan ir-rekwiżit. Is-sistema eh, Ġermaniża qatt ma ħadmet daqshekk tajjeb issa għandna bilanċ tajjeb bejn l-iskola doppja u l-gradwazzjoni. Iż-żaza qed jiksbu l-kwalifiki u mhux qed jispiċċaw bla xogħol. U għalhekk dan għandna inqabluh mal-kwalifiki standards. Din hija forma ta' edukazzjoni li għandna nikkonsidrawha. it taħriġ permezz tas sistema ġenerali fil-Ġermanja mhix xi ħaġa li nistgħu napplikawha għall-infermiera u napplikaw ukoll għall-electricians pereżempju. L-infermiera soltu jiġu mħarġa fl-isptarijiet u mhux fl-universitajiet palma huwa l-każ f'ħafna pajjiżi u dan huwa settur fejn hemm differenzi fil-Ġermanja il-kondizjonijiet tax-xogħol, il-salarji, il-kondizjonijiet tal-infermiera, tal-istaff, tal-kura tas-saħħa, jekk aħna nqablu mm, dawn il-professjonijiet ma' professjonijiet oħrajn jider illi hemm ħafna setturi fejn nistgħu intejbu l-affarijiet jekk jista' jkollna aċċess akbar għal professjoni ovvjament iridu wkoll intejbu l-kundizzjonijiet. Nixtieq nirringrazzjakom. Jisħoq ilkom ċab ċipa, jgħid il-President. Nixtieq nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet tagħkom. Jiena naf illi ser tibqa' f'kuntat magħna u tagħti l-kontribut tagħkom għal dan id-dibattitu. Issa ngħaddu għat-tieni sessjoni dwar il-kart professjonali kull espert ser ikollu 10 minuti u ser ngħidilkom kif ser jitkellmu. Għandkom is-CVs tagħhom fil-pakket tagħkom ser nibdew bis-Sur Mark Seal li huwa kap eżekuttiv u reġistratur tal-HPC mir-Renju Unit. Imbagħad mill-Ministeru Spanjol tal-Edukazzjoni, Kultura u Sport għanna Sinjura Margarita Delescano Mujica Nunes li għavviċi direttur ġenerali għat-titli u rikonoxximent tal-kwalifiki. Mbagħad għandna Sur Giovanni Buttarelli li huwa l-assistent supervisur tad data tal-protezzjoni tad data fl-Ewropa u Sur Arno Metzler li huwa il-rapporter tal-ISC dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tal kwalifiki professjonali l-kooperazzjoni amministrattiva. Huwa wkoll segretarju ġenerali tal-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Assoċjazzjonijiet Federali tal-Professjonijiet Liberi. Umbat għanna s-Sur Derk Bohar li huwa segretarju ġenerali tal-FEANI, membru tal-professjoni tiegħi li wkoll ġabilna il-handbook dwar il-kard tal-enġinerija. Nibdew bis-sur Mark Sil għal 10 minuti. Il-wara nofsar it-tajjeb lil kulħadd. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tal-li stidinni hawnhekk biex nieħu sehem f'dan il-dibattitu. Il-Kunsill tal-Professjonisti tas-saħħa u awtorità kompetenti tar-Renju Unit nirregolaw 15 il-professjoni hemm 300 individwi dan jinkludi l fizioterapisti u psikologi bħal autorità kompetenti aħna interessati fil-kwistjonijiet prattiċi tal-implementar tad direttiva l-ġdida. Il-kart professjonali Ewropea naħseb li qed indirizza żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net il-problema ta' kif aħna naqsmu l-informazzjoni u t-tieni ħaġa hija l-implikazzjonijiet prattiċi tar rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Il-benefiċċji potenzjali huma ħafna nejnu l professjonisti mhux biss biex u huma biex jipprattikaw madwar l-Ewropa jgħin l-awtoritajiet kompetenti fil-verifiki tal-kredenzjali professjonali u għandu wkoll ħaffe fil proċess ta' rikonoxximent. Il-kunċett tal-kard żviluppa matul dawn l-aħħar din l-aħħar sena u nofs u żviluppa mill-kunċett ta' kard tal-plastik għal e-card issa kien hemm grupp ta' tmexxija li ġie mwaqqaf biex jgħid kif għandha taħdem din il-kard u biex jagħmel rakkomandazzjonijiet. Dawn il-gruppi ta' ħidma kien fihom rappreżentanti minn stati membri, awtoritajiet kompetenti u organizzazzjonijiet professjonali. Il-ħidma tal-grupp dwar il-fizjoterapija jiena parteċipajt fija u kena konferenza fi Krakovja fil-ħarifa 2011 jidher biċ-ċar illi l-kard għandha tkun disponibbli għal professjonisti kollha illi jriduha tinħareċ meta tkun meħtieġa u għandha tejjeb il-fiduċja fost l-awtoritajiet kompetenti ċaġa importanti ħafna f'dan il-proċess ser toffri assigurazzjoni addizzjonali għal dawk illi jużaw is-servizzi u aħna ngħidu wkoll li hemm bżonn ta' it-testjar tas-sistema qabel ma tinbeda din is-sistema pal autorità kompetenti jiena interessat mod partikolari fl-aspetti partikolari tad direttiva. Hemm sensiela ta' kwistjonijiet prattiċi kemm min-naħa tal-istat membru ospitanti kif ukoll l-istat membru ewlieni. Qegħdin naraw illi f'rigward tal-home member state hemm ħafna kwistjonijiet ta' implementazzjoni, l awtoritajiet kompetenti u l kuntat magħhom L-autoritajiet kompetenti għandhom jiġu kuntatjati mill-professjonisti li għandhom lan li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor u l-autoritajiet kompetenti jridu jagħtu gwida lil professjonisti. Irridu nkun nafu wkoll kif il-proċess ta' verifikazzjoni sejjer jaħdem u ser ikun importanti illi kulħadd jieħu sem fis-sistema IMI. Issa, Fuq in-naħa l-oħra għandna l-istat membru ospitanti. Bħala awtorità kompetenti aħna interessati fil-kwistjonijiet prattiċi tal-implementazzjoni tad-direttiva l-ġdida. Ħafna kwistjonijiet bħal pereżempju l-awtorità kompetenti eh, l-ospitanti għandha tkun tista' tikseb informazzjoni mill-Home Competent Authority. Hemm bżonn ta' standards ta' servizzi Il-proċess ta' evalwazzjoni għandu jiġi stabilit fi stati membri ospitanti biex bekk wieħed ikun jista' jindirizza lil dawn il-membri jkunu qed jiċċaqalqu minnaħa l-oħra. Dak li ser noħol huwa netwerk kbir ta' trasferiment ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti huwa importanti li din is-sistema niġbruha flimkien. Dan huwa kompitu importanti mhux biss għall awtoritajiet kompetenti l-kbar u professjonisti stabiliti b'mod partikolari dawk settorjali imma anke meta ħanet nitkellmu dwar aktar minn 800 professjonisti uħut minnhom ser ikunu żgħar ħafna u mhux bil-forsi kollhom riżorsi biex dan jiksbuh u jagħmluh b'mod effiċjenti. Issa dwar il-proġetti pilota dak li jena naħseb illi għandu jisir huwa illi qabel ma titħol fis seħi leġislazzjoni il-proġetti pilota għandhom jiġu stabiliti kemm sistema ta' rikonoxximent awtomatika, tobba, avukati, infermiera fost l-oħrajn imma anke sistema ġenerali irridu nifmu l-kwistjonijiet prattiċi ta' kif din ser taħdem fil-verità. Neħtieġu partecipazzjoni minn professjonisti li għandhom livell li ta' mobilta' meta dan ikun fuq skala żgħira huwa importanti għall-individwi ma ma nkunux nafu kif ser taħdem din fil-verità. Neħtieġu individwi mis-sistema ġenerali u mis-sistema awtomatika pereżempju il fizjoterapisti u l-tobba nistgħu nibdew bihom. Fi rigward tal-standards ta' servizzi, la bosta leġislazzjoni għandha proposti ċari hawnhekk. U bħala awtorità kompetenti aħna nħossu li dawn l-standards ta' servizzi huma importanti huwa importanti li l-awtoritajiet kompetenti inħeġuhom biex iżommu ma' dawn l-standards dan huwa importanti għaliex meta ċittadini jużaw dawn is-servizzi ikunu jafu meta ser jiġru l-affarijiet. irdu niżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkunu f'konformità ma' dawn l-standards u jekk isibu xi sfidi irdu naraw kif dawk l-organizzazzjonijiet sejrin jilħu dawn l-standards. Irridu wkoll naraw kif dawn is-sistemi dawn il-proċessi sejrin jiġu implementati u min ser jiffinanzjom. Xi awtoritajiet kompetenti huma organizzazzjonijiet tal-gvern li huma finanzjati miċ-ċittadini b'mod diretti b'mod dirett imma uħut minnhom huma żgħar u mhux neċessarjament ikollhom ir-riżorsi biex jibdew daw biex jgħaddu għal dawn is-sistemi l-ġodda. Fl-aħħar il-proġetti pilota għandhom jiġu it-testjati qabel ma tidħol fis-seħ. Il-leġislazzjoni se tkun ta' sfida kbira lina illi namlu dawn il-proġetti pilota meta ma jkunniex is-setat legali. Per eżempju fi rigward tal-protezzjoni tad-data u għalhekk l-isfida għalina l-koll hija li aħna naddu għal dan il-proċess ta' testing biex niżguraw li l-proċess jaħdem, dan il-proċess ikun wieħed maġġel u nejnu li ċittadini li jridu jiċċaqalqu minn frontiera l-oħra u nizguraw li huma jkunu jistgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom f'pajjiżi oħra fl-Ewropa mingħajr problemi, grazzi. You didn't actually do it in five minutes because we forgot to start the clock, but I think you were under 10, so we give you credit for that. Mela, ma sajċ l-10 minuti, prosit. Signora Leċika u għandek l-slides u kolla l-10 minuti għaxbok. Grazie ħafna. Grazzi tal-istadina tal-li għet eh, se nitkellem hawnhekk. Meta għallu li fuq xiex kelli nitkellem eh, talbuni biex nagħti l-opinjoni tal-amministrazzjoni dawk li jridu jiffaċċaw l isfidi ġodda li ġew eh, maħluqi minħabba l-direttiva ġdida. Jiena interpretajt dan mod wiesa. Jiena ħadd l-opinjoni klassiku. Ehm, il-karta għanda ħafna ehm, setat opportunitajiet ġifi u, eh, ehm, teddidiet għanda setat għax tejkolla il il-kontatti mal-pajis li qed jilqa. Inti meta tkun qed titkellem bil-lingwa tiegħek inti se tħossok iżjed komdu. Iżda skadenzi iżjed osor u hemm min ħares li dan il-punt bħala djofija li tħares li dokumenti li ġew verifikati minn eh, pajjiż ta' ċittadin il-home country tara li l-sistema taħdem Eh, iżjed bil-ħeffa opportunitajiet tista' rigward tal-amministrazzjoni ehm, elettronika din hija ta' opportunità diġi żviluppata iżjed f'ċertu pajjiżi u inqas pajjiżi oħra f'pajjiżi oħra f'pajjiżi bħal tiegħi pereżempju. Ehm, tara li qed tintuża għal 100% tal-popolazzjoni iżda rigward tal-kwalifiki ehm, professjonali tara li inqas minn 10% tal- amministrazzjoni qed tuża din il-possibilità f'rigward tat-teddidiet fuq is-slajd li kena qabel kien hemm punti li jiena eh, eh, insejtu f'rigward tal-opportunitajiet. Fil-bidu se jkun faċli li illi tikseb dawn il-karti għal xi professjonijiet per eżempju tas-saħħa. Eh, kull professjoni li għandha l-kwalifiki armonizzati aħna se naraw il-valur misjud fil-ġejjeni meta dawn il-professjonijiet m'għandhomx il-taħriġ armonizzat u dawn se jkollhom aċċess mbagħad, pereżempju l-inġiniera fir-rigward tat-teddit, il-disponibilità tal-fondi hija ta' teddida bħalissa ninsabu fil- fi kriżi finanzjarja enormi, hemm xi pajjiżi li għandhom riżorsi kbar oħrajn li m'għandhomx riżorsi. U se jkollhom inqas fil-ġejjeni u din hija problema li rridu għat teddida oħra illi ma tantx issemma hija nuqqas ta' kontroll mill-Istati Membri. U se nidħol eh, iżjed fid-dettall dan il-punt iżjed il-qoddim fil-rigward ta' ġifijiet diskadenzi mhumiex realistiċi ħanispjega Jekk inti għandek risorsi personal u tekniċi illi għandhom jiġu allokati għal sistema eh, in partikolari, inti trid tiżgura illi l-karta professjonali tagħti iżjed valur miżjud biex alloka dawn il- dawn ir rizorsi kollha. Jekk trid tagħmel dana bħeffa, eh, is-sitwazzjoni ssir iżjed diffiċli u bħalissa dawn l-iskadenzi ma ta' diffikultà enormi għalina. Mela, frigward tal-amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali, hawnhekk nirreferi għal xi diffikultajiet li qed tiffaċċawhom. Għandna eh, fajl wieħed eh, li huwa l-IMI tal-IMI li jiġbor dawn il-problemi kollha. Issa jiena għandi d-database tiegħi u l-amministrazzjoni reġjonali għandha d-database tagħha. Jiena nista' nidħol fil-database reġjonali meta ikolli bżonn. Iżda jiena minix il-persuna li għandha aċċess għal file tal-IMI. U bekk eh, jista tista tispiċċa problema legali hawnhekk. Meta l-amministrazzjoni nazzjonali jkollha aċċess għal file tal-IMI. U eh, f'pajjiżi għandna reġuni um, autonomi fil kwart tal-lingwi, nasab li huwa eh, importanti li l-Kummissjoni tagħmel sforz kbir eh, flimkien mal-Istati membri biex toħroġ il-formi ta' templates għal eh, sigurtà soċjali per eżempju, simili għal dawk li għandek fis-sigurtà soċjali per eżempju, ikollok format forma jekk ma tistax isib kelma bil-Latvjan per eżempju issiba taħt il-ħamsa fil-formola li għandek u bekk tasal għal kelma li trid li tkun trida, per eżempju xi kelma jew oħra. Umbat problema oħra traduzzjoni ta' dokumenti. Jiena irrid niżgura illi dokument huwa disponibbli bil-lingwa ta' pajjiżi skont il-leġislazzjoni għalhekk jekk inħares li tabib l mm, l-Advjan. Jekk għaluli li ċertifikat tiegħu huwa disponibbli biss bil-lingwa tal-Latvja, jiena se jkolli nikseb traduzzjoni, jiena nitlob l-autoritajiet tal-Latvja biex jagħmlu traduzzjoni u ġili nitolbu l-applikant biex jħallsu għat-tradizjoni, jena bekk qed immorru lil hinn mill-ħtiġijiet taħt il-leġislazzjoni tiegħi, iżda naħseb li dan huwa importanti minħabba ċertezza legali. problemi oħra li nista' nara li se jkunu se jkollna fil-ġejjeni, pereżempju jekk ikollok awtoritajiet differenti, kompetenti differenti, pereżempju fi Spanja. Il-Ministeru tal tas saħħa u tas sigurtà soċjali tagħti l-awtorizzazzjoni biex il-tabib ikun jisa jaħdem. Iżda l-kwalifika eh, tinħareċ mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Min jista' jgħid li per eżempju jekk persuna li tiġi fi Spanja eh, ma ġiġ eh, ma tneħħiġ mill-professjoni. Eskluża mill-professjoni f'pajjiżu aħna bekk ikonna nikontatjaw l-autoritajiet f'pajizu jekk ikolkom skadenzi iqsar il-tibdila unek mill-bidla minn minn ġimate għal xar professjonijiet fejn għandek autorizzazzjoni jew għarfien automatiku, naħseb li ġimatej u żmien qasir wis anki għal dawk il-professjoni li huma marufin automatikament. Diffiċli li ċittadin biex um, jaħdem fuq kollox f'ġimatejn. Anki fi rigward biex tagħmel skan tal-dokumenti kollha kolla li jrid irressaqhom. Jekk li skana ma jkunx qed jaħdem pereżempju anki dik tkun problema, naħseb li għandna jkunu iżjed flessibbli biex eh, din il-ħaġa tista' tinħadem. Issa fil-gwart tal-ispejjeż, sissa rċevejna dokumenti kollha mill-applikant huma eh, eh, tħejjew kollox jiena rrid eh, nagħmel l-scanning biss fil-kompjuter tiegħi. Jekk naċċetta dawn id-dokumenti fuq pendrive, jiena nista' nispiċċa b'xi virus fuq il-kompjuter tiegħi u bekk irrid nagħmel l-scanning u bekk persuna jew anki tnejn iridu jkunu eh, ikollhom kuntat ma' ċittadin u, eh, jikkomunikaw ma' ċittadin u dan din tiswa ħafna flus fl-2012 aħna niproduċi bħalissa xi 25 ċertifikati kuljum biex eh, qed nipproċessawhom kuljum. Fejn il-persuni qed jitolbuna biex nipproduċi dan ċertifikati għax iridu imorru f'pajjiż ieħor dawn ġili jitolbu għat-ċertifikati huma mbagħad eh, ma jkunx hemm segwitu laqas jiġu għalihom. Iżda ġenerali qed inħarsu lejn 25 ċertifikat kuljum u qed nistennew li dan il-velun se jibqa' ehm, fuq dan il-livell eh, bħala medju ehm, xi 30 ċittadin jiġu biex jippruvaw jiksbu l-arfin tal-ċertifikat tagħhom tista' timmaġina il-pis amministrattiv u l-ispejjeż involuti hawnhekk diffiċli li tħares lejn il-ġejjeni u taħseb ehm, kif eh, kif karta setajn fil-fatt, speċjalment jekk issolvi dawn il-problemi amministrativi kollha. Grazzi ħafna. Grazzi għal xi rakkomandazzjonijiet ċari ħafna li ovvjament kienu bbażati fuq l-esperjenza tiegħek. Issa, data protezzjoni tad data verament kienet kienet ehm, ta' għajnuna għalek jiena għatniħu pjaċir li għandi l-Sir Giovanni Buttarelli. Grazzi ħafna, jiena kontent ħafna li qiegħed hawnhekk illum biex naqsam l-opinjonijiet tagħna dwar l-aspetti tal-proposta tal komissjoni dwar il-protezzjoni tad-data kif fu l-koll jiena affirmajt ehm, opinjoni fuq din proposta fit-8 ta' Marzu aħna batna dan fil-Kummissjoni għal-konsiderazzjoni u għal-dibattitu leġislattiv. Jiena eh, jiena se nillimita l-kontribuzzjoni tiegħi llum għal żewġ punti ewlenin firgward tal-proposta. L-ewwel net l-introduzzjoni ta' sistema u l-introduzzjoni tal-Karta Ewropea Professjonali dawn iż-żewġ kwistjonijiet huma marbutin flimkien nafu l-koll li wieħed mill-għanijiet tal-proposta hija modernizzazzjoni tat-test tad-direttiva billi niżguraw il-sim iżjed effiċenti tal-informazzjoni eh, fost l-autoritajiet kompetenti tal-istati membri u il-possibilitajiet ta' sim tal-informazzjoni se tiġi flimkien ma' possibilitajiet tal-iskambju bilaterali ta' informazzjoni li diġa jeżistu Importanti għalhekk illi l-proċessar tad-data eh, personali f'kull każ isir eh, flimkien eh, fis-sistema interna tas soq In ġenerali, sorveljatur Ewropew għaraf il-bżonn għabbażi tal-abbażi volontarja ta' Karta Ewropea. Iżda sim tal-data personali, speċjalment dik sensittiva, fiha xi konsekwenzi u anki riski u għalek mill-lat tal-protezzjoni tad data għanna bżon ta', ta salvagwardi ċari. L-adozzjoni tal-opinjoni tal tal-EDPS uh, eh, wara l-diskussjoni mal-Komissjoni u il-pariri tal-tim tana illi eh, inata l-Komissjoni permess tal-kommenti tal informali xi pariri kienu jinkludu numru ta' salvagwardi fil rigward tal-karta professjonali kif se taħdem u dawna ġew inklużi fil-proposta tal-Komissjoni u bekk jiena enfasizzajt fl-opinjoni tagħna illi l-salvagwardi tad-data tal-protezzjoni tad-data ġew imsaħħin fil-proposti fil rigward tal-karta eh, professjonali. Iżda hemm numru ta' tħassib illi għadhom jeżistu minħabba eh, fil-sistemi tal-alert. U għalhekk insistejna fl-opinjoni illi sistema tal-allert eh, proposta mill-Kummissjoni għandha tibqa' proporzjonata. U għalhekk eh, xtaqna iżjed salvagwardi tal-protezzjoni tad-data. Nifmu l-importanza tal-allerti ta' twissija u l-iskambju ta' twissiji u tal-informazzjoni fil-professjonijiet bħal saħħa per eżempju u kruċali illi l-interessi leġitimi differenti u drittijiet għandhom ikunu bilanċati u proporzjonali. E, punt wieħed kien il-għalix dan twissijiet għandhom jintbatu biss meta e, professjonali jiġi mkeċċi minn professjoni. prassi kullimkien fl-Ewropa tkun mixtieqa eh, taħt il-protezzjoni tad-data aħna nasbu li twissija tista' tintbad biss wara deċiżjoni tittieħed minn qorti fl-istat membru illi tipprojbixxi l-individwali milli tkompli fl-attivitajiet professjonali fil-territorju tiegħu. Deċiżjonijiet proviżorji jistgħu jiġu konsidrati wkoll. Aħna rikomandu il- illu l-proposta stess teskludi bitċar il-possibilità li eh, twissijiet jintbatu fuq individwi li mumiex projbiti mill-li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom. Għalhekk m'għandhomx ikun hemm twissijiet eh, fejn persuna tiġi eh, mistħarġa għal qattijiet jew omissjonijiet illi jistaw jwaslu għal proibizjoni. Il għaliex resaqna din ir-rakkomandazzjoni. Memx ġustifika illi simtu l informazzjoni fit-twissija se tkun eh, legali fi stadju bikri twissija se tkun eh, ta' preġudizzju għal-libertà eh, tal-moviment illi hija ġenerali u tkun barra il-sarriċ tal-polizija jew ġudizzjari. Ma nistax neskludu li waqt diskussjonijiet ta'kom um, ikun ikunem iżjed informazzjoni, informazzjoni ġdida u dina ma tistax tiġi esklusa. Id-dibattitu leġislattiv jista' jwassal għal reavil -re u tippermetti li jkun hemm twissija li ssir eh, fi stadju bikri, jiġifieri meta jkun hemm investigazzjonijiet maturi mill-awtoritajiet kompetenti li illi waslu biex biex eh, waslu għal probizzjoni. Jekk dan huwa l-każ il-bżonn u l-proporzjonalità li jitbatu t-twissijiet fi stadji bikri għandhom jiġu stabiliti. Irrid jiġi speċifikat biċ-ċar fil-direttiva proposta stess fl-ima stadju ta' starriċ jew investigazzjoni eh, disciplinarji jew ta' orti jew proċedura oħra informazzjoni tista' eh, eh, tinata salvagwardji bħal per eżempju il-limitat restrizzjonijiet fuq min jista' jirċievi t twissijiet u l-aġġornamenti tal-informazzjoni, eċetera, eċetera, se jkunu importanti ħafna jekk jekk id-direttiva tippermetti li t twissijiet jindbatu qabel ma titħol fis seħħ il projbizzjoni kontra xi individwali li jkun professjonist. Issa fil-rigward tal-kontenut tal-informazzjoni. Aħna ovvjament qed nirrakkomandaw illi l-kontenut tal-twissija illi tiġi eh, illi tingħata għandha tiġi ristretta għal dak li huwa meħtieġ. Nirrakkomandaw illi il- id-direttiva tispeċifika illi twissija m'għandix eh, kollha fiha il-raġunijiet jew ċirkostanzi tal-proibizzjoni. Ovvjament jekk l-awtorità tinħtieġ dawn din l-informazzjoni f'kull każ partikolari tista' dejjem titlob din l-informazzjoni permezz ta' ta' skambju bilaterali u multilaterali ta' din l-istess informazzjoni mingħajr ma tidħol f'ħazna meta ta' żmien fit-tul fil-gwart tal-tas eh, aħna qed proponu sistema simili għal ta' Schengen fej tista eh, tagħmel skambju ta' informazzjoni mod faċli. Aħna fil-speaking note tagħna se nagħmlu se npoġġu għad disposizjoni ta' kofu il-website tagħna il-periodi tal zamma ta' din l-informazzjoni. Aħna skoprejna li hija prassi ta' xi stati membri fejn jippubblikaw din l-informazzjoni. Dan mhuwiex il-każ f'pajjiżi oħra. Approċċ ieħor ieħor huwa ovvjament aċċettat hawnhekk fl-aħħar issa l-karta eh, professjonali. Dan, din il-karta hija ġdida u hija ħaġa volontarja. Aħna nifmu illi daħal is din il-karta il karta Nizguraw li dawna se jintużaw minn xi professjoni u trid iż-żmien biex tagħmelek anke biex tipplementa dawn l-atti għal xi professjonijiet speċifiċi u għalhekk fil-ġejjeni il-, il il-sistema attwali li għanna għanda tintuża fil-rigward ta' dan il-professjonisti. Dina tista' tapplika informazzjoni dwar professjonisti li m'għandhomx intenzjoni li jaħnu f'pajjiżi oħra m'hemmx għalfej li jien tinżamm l-informazzjoni dwarhom eh, f'ċertu blacklist. Aħna nixtiequ nadottaw eh, mezzi effettivi biex niżguraw il-preċiżjoni tal-informazzjoni u anki niżguraw il-privatezza tal-informazzjoni um, intenzjonata jew anki b'nuqqas permezz ta' applikazzjonijiet li jistgħu jintużaw. U anki nitlu fit-tul eh, reviżjoni dwar jekk is sistema dwar twissijiet għadha meħtieġa u jekk nistawx indaħlu sistema inqas intrussiva. Eh, Mexa fejn li nitlu fil-dettal fil-rigward ta' salvaguardi li diġaw huma offerti mis-sistema tal imi fil-gwad tal-ħazna u l-iskambju tal-informazzjoni, jiena se nirreferi biss għall-aħħar opinjoni tagħna ta' 22 ta' Novembru ta' sena l-oħra, sena li għaddit, fej sessibu l-informazzjoni rilevanti kollha eh, fuq kif aħna konna qed naħfu fuq din f'dan il-qasam u naħbu f'dan il-qasam għal diversi snin issa. Grazzi. Thank you very much indeed and, and also for all the work that the Data Protection Supervisor does on our projects. And... Grazzi ħafna tal din l-informazzjoni kollha. se l-opinjoni tiegħek fuq il-website flimkien ma' dokumenti l-oħra biex eh, kulħadd ikun jista' jaqra. Is-sur Metzla Grazie. President, kollegi, membri tal-Parlament, kol kollegi esperti, jina jgħataw pala f'żewġ ruoli. Ma nafx li ma prospettiva jina għandi nirrapprezenta jena naħdem fil-ECOSOC, il-Komitat Soċjali u Ekonomiku, u dan l-aħħar ippreżentat eh, rapport fuq il- abbozz ta' direttiva. Aħna eh, tkellimna fuq erba' punti ta' enfasi. L-ewwel net il-karta professjonali kienet waħda minnhom u mbagħad il-premessi u l-argumenti eh, li produċa l-Komitat Ekonomiku Soċjali. Dawn se jiġu analizzati eh, iktar uh, tard fil-Parlament u jiġu prezentati għaw il-Parlament. Issa, Fuq il-karta professjonali, aħna nilqawa bħala komitat u nittamaw li fi żmien medju dina se tejjeb il-mobilità u anki ir-rikonoxximent tal-ħiliet u tal-kwalifiki professjonali. B'mod partikolari fil-żmien il-qasir jista' jkun utli għall-integrazzjoni ta' zazah fis-suq eh, ta' xogħol tal impjiegi Fl-opinjoni tagħna din il-karta professjonali ħatkun iktar sikura kontra l-falsifikazzjoni. Jek tkun eh, disponibli misbux elettronikament ki bħala stampa bil-karta hard copy u din tista' tagħti anki rappresentazzjoni viżwali wara li għatu anki eh, barra li nagħtu disponibilità u l accessibilità fil-format digitali u tagħti anki funzjoni toħra. Aħna eh, analizzajna wkoll koll proċess ta' accelerazzjoni li se jinħoloq meta wieħed is l-iskadenzi għal eh, prezentazzjoni ta' dawn il-karti professjonali fil-pajjiżi differenti. U wasanna għal konklużjoni li jistaw ikunem hemm xi rezistenza mill-burokrati eh, fil-pajjiżi differenti illi jgħidu li aħna maħniex se inkonkludu fil-ħin u l-aħjar ħaġa li ma naċċettawiex mill-bidunet. U ħaġa li rridu nizguraw, jekk din il-karta professjonali tiġi rifjutata, allora ċittadini għandu jkollhom mod biex jappellaw. Għaxin kella nkunu għamlu ħafna xogħol ta' xej, u dana huwa servizz li nixtiequ aħna niprovdu. Barra minn hekk l-istituzzjonijiet Ewropej iridu jgħatu anki xi supervizjoni ta' dawn il-skadenzi biex nkunu żgur li ġu rispettati u niżguraw li ċerti kontratti ma jiġux affettwati eh, minħabba li l-iskadenza ma ġietx soddisfatta. Issa, anki meta niġu għal eh, produzzjoni ta' dawn il-karti, aħna konna kontenti ħafna li il-Parlament Ewropew għamila ċara illi il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data se tiġi trattata b'mod ċera u illi il-supervisur tal-protezzjoni tad-data eh, għamela ċara illi id-data se tiġi protetta sew jekk hemm indikazzjonijiet ta' sospetti eh, illi indikaw illi l-proċessar ta' ċerti data u Eh, se jkunem eh, il-proċedimenti disponibli xirqa biex jiżguraw li dawn id-dejta jiġu proċessati bl-aħjar mod u blon xira u li jkunu imżamma u jkunu fil-possess tal-persuni ġusti. Fu il-karta professjonali, il-proċess ta' approvazzjoni għandu jiġi mtejjeb u għandu jiġi accelerat u dana inħossu li dana Eh, il-proċess ta' rikonoximent tal-kwalifiki, anki fejn ikun hemm skadenzi. Dan it-titjib aħna nil nilqaw, dan huwa l-uniku mod biex nizguraw illi il-proċessi eh, jiġu imtajba kif eh, għandu jiġri. U anki fil-prassi amministrativa dan għandu jisir. Biex il-forum limitati tal-karta professjonali illi aħna ma nix nikonsidraw bħala l-istadju fin aħari u illi kull sentej u kull ħames snin il-ħtiġijiet tal-karta professjonali jistaw jerġu jiġu verifikati. Il-punt eh, ewlini tal-opinjoni il-punti ewlenin tal-opinjoni tagħna huma l-aċċess Eh, tal-professjonijiet. U rajna l-impatt soċjali għall-aċċess tal-professjoni b'mod partikolari li persuni li kollhom il-ħiliet ikunu jistgħu jidħlu fil-professjoni kif ukoll anki il-ftejmet ta' negozjar kollettiv u niżguraw illi eh, dan il-proċess jiġi evitat. Aħna rajna sibna soluzzjoni fl-opinjoni tagħna fejridna li iż-żewġ aspetti jiġu konsiderati, ċoħe il-kwalifiki qabel l-aċċess għal professjoni, ma anki kwalifiki wara li persuna tkun daħlet eh, eh, fil-professjoni. Huwa importanti għal nis li jaħdmu fil- fil-professjoni tal-infermieri u tal-kura tas saħħa illi il-kwalifiki professjonali kunu rikonoxuti b'mod xira u mhux inqas jew iktar Eh, u nizguraw ukoll l-istess termini qed ikunu paragonabbli u eh, l-infermiera eh, f'pajjiż wieħed mhux neċessarjament huwa konsiderat infermier f'pajjiż ieħor. Anki l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-buna li nikkonsideraw daw biex nistaw nevitaw li kunem konflitti potenzjali minn qabel. U nittama għal daqstan se hemm titjib fil-komprensjoni ta' dawn id-diffikultajiet bħala riżultat ta' din l-inizjattiva u minnaħa tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali aħna nilqaw aħna niżvilupp Għax metan isu ċerta nuqqas ta' sta ta' personal f'ċerti professjoni, nittamaw li dan jista' jgħin biex intejbu situazzjoni u nistaw insaħħu anki il-suq ta' servizzi, il-suq singolu ta' servizzi, u anki fuq il-fat li fil-Germania, bħalma jiġri f'pajizi aħrajn, imma anki fil-Germania, Is-sitwazzjoni jridu inħaffuha u din ir-reżistenza illi qed naraw min-naħa tal-burokrati ma titnaqqas biex in-nies ma jkunux jistgħu jaqbdu jirrifjutaw in toto l-idea tal-karta professjonali. Il-professjoni, il-professjonijiet eh, li huma trattati huma koperti wkoll mill-direttiva ta' servizzi oni tamaw li l-Komissjoni tkun tista' teżerċita l-kontroll xiera biex tiżgura li ħtiġijiet huma jiġu sodisfatti. Dinja nittamaw eh, tkun ħaġa li se tiġi użata u implementata mhux biss minn minoranza ta' pajjiżi ma' mill-maġġoranza u illi l-ħtiġijiet minimi se jkunu fisseħ f'ħafna pajjiżi biex bekk l-aċċess parzjali tista' eh, tiġi jusa bħala soluzzjoni u mhux problema f'din is-sitwazzjoni. Nittama li jiena irnexxieli eh, eh, eh, naqdi iż-żewġ perspettivi illi rrid nirrappreżenta. Grazzi, grazzi ħafna anke għal opinjoni utli minnaħa tal-EASC. Issa l-aħħar qabel ma nitru għal mistoqsijiet u jekk tridu titkellmu biex tagħmlu mistoqsijiet huwa s-sur Bokhar illi huwa segretarju ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea tal-Assoċjazzjonijiet Nazzjonali tal-Inġiniera. Mela, għana Dirk Bokhar. 10 minuti. Grazie, President. Enti fil ittra ta' stedina enti tlapna nġibu evidenza konkreta tal-karta professjonali u jena għalek ġibċi brochures illi ġew distribuiti jidirli eh, ġentilment l-publiku. Jirrigwardaw il-karta professjonali għal eh, inġenieri li tista' joħu kol karta tal-inġenjerija. Jina preparajt ftit slides biex n prezenta l-organizzazzjoni tana kif ukoll il-modell tal-karta professjonali. Bħala Federazzjoni Ewropea aħna nirrappreżentaw 32 pajjiż differenti fl-Ewropa u pratikament 3 miljuni u nofs enġiniera. Il-kompitu tagħna huwa li nirrappreżentaw u ninsaħħu fuq livell Ewropew eh, billi ntejbu l-iżvilupp eh, karrieristiku eh, tal-membri tagħna u anki l-assoċjazzjonijiet tal-, -tal organizzazzjoni differenti ta' inġenjerija u billi huma jasserixxu l-identità professjonali tagħhom. U dan nagħmluh billi nirrikonoxxu l-kwalifiki tagħhom u billi nipproteġġu l-interessi tagħna tagħhom u niffaċilitaw il-moviment liberu fl-Ewropa. Għanna anki eh, assoċjazzjoni oħra li għan Network Ewropea għall-akkreditament tal- eh, tal-kwalifika fl-inġenjerija li għabbażi ta' akkreditament volontarju għal programmi ta' taħriġ għall inġenjeri U għanna zewċ seba aġenziji ta' akkreditament fl-Europa sissa taħt din l-organizzazzjoni. Għal dastant, aħna bdejna billi nizvilupaw din il-karta tal-inġenjerija xie għaxar snin ilu, għax il-mobilità importanti mux biss tal inġenjera imma anki għal a aparti titolu ta' sessjoni tal-lum għal tkabbir tal-ekonomija eh, Ewropea. U biex eh, u biex namlu dana fit 32 pajis eh, kien hemm bżonn ta' ħafna ħin, però llum nistgħu nippreżentawlkom id-dokumentazzjoni tagħna kif dana namministraw u kif dana żviluppa. U diġà hemm tliet pajjiżi attwalment li qegħdin iwettqu u u edin joħorġu din il-karta professjonali. Il-mobilità hija importanti għall-inġeniera. Imħabba il-talba għal eh, użu flessibli, eh, xogħol flessibli minn eh, fuq bażi internazzjonali u anke għal disponibilità differenti ta' inġenieri transkonfinalment. Diġa intqal mill-kellima ta' qabli li mhux dejjem faċli nidentifika l-autoritajiet kompetenti Din eh, u għaveru veru wkoll fil kas tal-professjoni tal-inġenjerija illi f'ċerti pajizi u hija regolamentata u f'pajjiżi oħrajn miex regolamentata u f'pajjiżi oħrajn hija regolamentata ftit. Hija ħaġa diffiċli għax hemm ħafna awtoritajiet differenti. E, fil-każ tal-inġenieri e, f'ċerti pajjiżi jekk eh, inti eh, inġenier agronomu trid tmur l-Ministeru tal-Agrikoltura, jekk inti eh, inġenier f'qasam ieħor trid tmur fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, awtoritajiet huma differenti. U fil-pajjiżi differenti, per eżempju fil germania hemm 16 il-Kamra ta' Inġiniera differenti li huma awtoritajiet kompetenti kollha kemm huma, jiddependi mill-qasam ta' inġenierija li wieħed jispeċjalizza fih. U din hija kwistjoni li mhux dejjem fil pajizi kolla nafu l-minija li mija l-awtorità kompetenti. Mal-daqstant aħna eh, nħossu li anki min ħaddem mod ġenerali jista jibbenefika minn eh, min dan l-istrument illi hija karta eh, illi għanda l-istess dimensjoni ta' karta d'identità karta professjonali li isa karta ta' kreditu li tillustra il-kriteri, ċoħe li tajt xi studi għamel persuna xi esperienza professjonali kiseb u jekk għandu esperienza, jekk eh, kellux eh, CPD eh, ċoħe Continuous Professional Development Jekk inħarsu issa fid-dettalji fil-slide li mis ta' din il-karta professjonali, id-din għabbażata fuq ħames karatteristiċi. ċoħe il-fat li wieħed ikun eh, ikkompleta l-edukazzjoni tiegħu l-esperjenza professjonali u anki il-taħriġ għal daqstant fija informazzjoni kompluta fuq l-applikant hija standardizzata għax hija bbażata fuq l-standards tal-EQF illi mhumiex inkompatibbli mal-artikolu 11 attuali ta' direttiva, hija affidabbli għaliex eh, fuq livell nazzjonali eh, hemm komitati eh, nazzjonali ta' reġistrazzjoni eh, li jinkludu persuni mill-kamp akademiku, mill-industrija, mill-autoritajiet u mill-professjoni illi ikunu ġa verifikaw l-applikazzjoni tal inġenier biex ikollu din il-karta hija flessibbli anki peress li hemm amministrazzjoni deċentralizzata eh, ġiet eh, di tiġi maħruġa fuq livell nazzjonali kif diġaħat u mem lebda database eh, ċentrali fi Brussel. Il-karta naturalment għanda vantaġġi biss fil-fat li barra mill karta ta' plastika hemm rabta għal eh, database nazzjonali ta' reġistru ta' inġenjerija nazzjonali fejn hemm referenzi kollha ta' natura akademika jew professjonali u hemmhekk jistgħu jiġu konsultati dawn id-data il-persuna għanda access eh, eh, għal din il-database bil-username tiegħu u bil-password illi naturalment mhumiex miktuba fuq il- Eh, karta tal-plastika, però jista juża il-karta eh, ta' plastika eh, biex il-miniħaddem u bil-password u username tal-inġinier jista jati l-possibilità ta' access anki il min iħaddem u dana bekk inkunu il-ħaffu l-proċess ta' akkreditazzjoni. Entkom taraw barra minnek li l-karta għanda validità ta' 10 snin u il-titolari tal-karta jista' jagħmel aġġornament tal-informazzjoni. Eh, tariffa u xejdu l-admizata ta' eh, ta' missjoni determinata fuq livell nazjonali, il-lingwi huma normalment Ingliż u anki kultant anki l-lingwa uffiċjali tal-pajis ta' ħruġ. Dawn huma l-punti li xtaqt niċċara u bil-karta fuq il-karta ta' enerġija u nixtieq nżid kumment ieħor illi ġi espress anki qabel u dana jirrigwarda l-aċċess parzjali fejn aħna bħala komunità ta' inġenieri maħniex a favur li inżommu dan l-artikolu għaliex eh, ħafna drabi E, jista jwassal għal konfuzjoni fost il-konsumaturi. Isek, e, li wieħed qed jilab e, f'tim tal-futbol però ma jistax imiss il-ballun. U għal professjonista fl-inġenjerija irrid jiżgura l-attivitajiet kollha mux l-attivitajiet kollha jistgħu jiġu suddiviżi f'dawn l-attivitajiet kif huma kategorizzati. U dan għalina huwa diffiċli u jista anki fl-opinjoni tagħna jkomplika ħafna kwistjoni. Aħna maħniex kontra regolamentazzjoni. Aħna nħossu li regolamentazzjoni għandha tapplika, però għandha tkun limitata għal kwistjoni ta' sikur sikurtà. U ir-regolamentazzjoni għandha utilità eh, eh, dubja u fejn toħlo eh, xkiel għal moviment ħiles tal-professjonisti aħna ma naqblux maħħa. Dawn huma l-kwistjonijiet li staqt nitkellem fuqhom fuq il-direttiva. Aħna kontenti naraw anki il-pjattaformi komuni eh, sostituiti mill-taħriġ komuni, sistemi ta' taħriġ komuni, skużawni illi possibilment skont l-artikolu 49 eh, jider illi il-Komissjoni Ewropea tkun tista grazzi ta' dan l-artikoli eh, konsultazzjoni mal professjonisti rispettivi f'dan il-kas tal-inġeniera u skemi ta' taħriċ illi jkunu umbat eh, jkunu jistaw il-professjonisti migranti kollom il-rikonoxximent il meħtieġ. Grazzi, grazzi ħafna għet il-President. Aħna nishtiju nirringrazzjaw l-esperti kollha. Din hija l ewel eh, l eh, smieħ li qatt smajt fejn kull espert eh, tkellem fil-limitu tal-ħin li tajniħ. Għanna kwarta biex nalqu dan ismieħ jiena nitlob skuża li ma miltux qabel imma jiena rrid nilqa l-sul Jurgen Tiċċa iktar tard nixtieq intik il-mikrofonu għal minuta jekk jirrexili. Però nil nilqak hawnhekk eh, supposta għamiltu iktar kmini dan. Eh, eskużani, eh, li huwa kap tal-unità ta' Digi Markt li kien responsabbli għal kwalifiki, għal rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki. U nishtiq nirringrazzja anki Anders Stribolt mill-presidenza Daniza anki u ħadem fuq dan is-suġġett. Forsi tista' tatina intervenzjoni asira ħafna ta' minuta fl ħarnet ta' smih. Ma mela nista' għaddi għal eh, sinjuri li jishtiqu jamlu mistoqsijiet Hanslik, Prendergast u Turnen, Issa għaw sinjora McCarthy, eh, Schwab, eh, umbati sinjora Vernjon tamel Asira fl ħar Inti kom minuta kur wieħed għal mistoqsija jew tnej. Mux iktar minn tnej però. Umbat, eh, nittamaw li konna xiftit risposti. Signora Hanslik. Grazzi. Jena nishtiq nirringrazzja l-kellima ospiti għal kontribuzzjoni taħħom fil-smiħ tal-lum. Fl-opinjoni tiegħi l-introduzzjoni ta' karta professjonali għadija tajba ħafna se biex inkunu nistgħu nqasru u nissemplifikaw il-proċeduri. ċerti kwistjonijiet huma però ħasbuni għaliex fil-fatt irridu naraw kif se seħdina fil-prassi. Mod speċjali fuq dak li għandu x'jaqsam il-nies li jaħdmu fil-kura tas-saħħa, xina naħseb illi l-użu ta' din il-karta ah, mandiġ tkun ta' periklu għas saħħa tal-pazjent. Il-esperti tal-karta professjonali ma taħsbux li tkun ideja tajba per eżempju nintroduċu periodu ta' skadenza, periodu ta' validità palma jiġri anki għall-inġenieri. Ah, u mbagħad midkomx ma tibżawx li jistaw eh, jiġu falsifikati, jiex miżuri tistaw eh, t-introduċu biex eh, il-karta tkun salvagordjata mill-falsifikar. U ma tandi mistoqsija possibilment tal-Komissjoni Ewropea mux tant ma esperti. Fis-sessjoni ta' qabel tkellimna fuq is-sitwazzjoni tal-infermiera fl-Ewropa u li nixtiequ neskluduhom Eh, minn ċerti stati membri mill-mandat eh, ta' direttiva u kien hemm każ ta' Rumanija u l-proposta tal-Kummissjoni ma tipprevedix li din is-sitwazzjoni tista' titbiddel. Imma naħa l-oħra f'din id-direttiva eh, aħna nixtiequ nippromovu l-mobilità ta' ċittadini tagħna, l-mistoqsija tiegħi di. X'tib ta' mobilità hija di? U kif nistgħu din nirrikonċiljawha meta jkollna karta professjonali. Meta fil-Polonja, 70% tal- infermiera ma jkollhom lebda uh, dritt jekk ma għandhomx il-possibilità li jkollhom din il-karta professjonali. Għal daqstant il-Komissjoni kif tirsolvija din il-problema. U jekk tippermetti li mistoqsija ta' malajr. E, e, dina mistoqsija uh, jew għal-Komissjoni jew sur Metzler. Umbat il-professjoni ta' notara kif se nkopru din id-direttiva? Kif il-prassi il-sikurezza legali u il- eh, protezzjoni legali tkun tista' tiġi iżgurata fl-ispeċifiċità tal-professjoni tan-notara. Għax din il-professjoni hija daqshekk marbuta b'mod inestrikabbli mal-liġi nazzjonali. E, e, hemm intenzjoni il-Kummissjoni illi anki notara jiġu koperti minn din l-iskema ta' eh, Ewropea, grazzi ħafna President li e permettitli permettejt li nitkellem. Eh, Il-Signor Pendergast, grazzi, jem nishtin stasi mistoqsija l-Signora Margarita Junez. Nunez. Jena fuq il-professjonisti tal-kura ta' s saħħa Nafi li din il-mistoqsija kienet fuq il-panel ta' qabel, pero nishti nis Is-Sinjora Turunen, iwa jien għandi mistoqsija sur eh, Buxar. Kif namlu biex naġġornaw il-ħiliet li l-persuna tista' tagħmel fis-sistema? U tieni met, din il-karta kif dawn iż-żewġ karti kif se jaqblu flimkien, kif se jkunu mar xinu għal pjanijiet ta'kom eh, fil-karta tal-inġenieri tal li inti prezentajt, meta titħol il-karta professjonali eh, skont id-direttiva, kif ha, eh, x-relazzjoni se jkolla? namel, nitlob skuza, majna, l-lejla kelli ħafna, x-namel kelli ħafna kumitati. Dina jgħam mistoqsija ġenerali l-mira biex inħaffu sistema. Kif se nagħmluh da? Kif nista' l iskadenzju ma realistiċi fil-proposti tal-karta professjonali u dina ħadd komprometti kull fiduċa li jem fil sistema għax jista' jkun ma jkunx hemm il-verifiki ta' kwalità u ta' sikurezza. U mbagħad fuq il-fiduċa fis-sistema pratikament. U dina Eh, se tkun tajba laqs kemmija tajba id-database illi hija bbażata fuqha. X'nistgħu namlu biex verament din ir-rikonoxximent professjonali tkun bbażata fuq pedament sod. Grazzi. Grazzi. U fl-aħħa minnaħta membri sa' kemm ma jkunx hemm xi ħadd isur xvab. Grazzi President. Mr. Sur Metzler, nixtieq inkun naf peress li jutkellem fuq il-karattru volontarju tal-karta professjonali u għal illi għall-anqas nofs il-rappreżenti tal-istati membri għandhom ikunu a favur għal daqstant għandha tkun fidej maġġoranza ta' grupp professjonali partikolari. U tini, punt. Aħna qed nipprovaw nibnu il-sistema ta' informazzjoni ta' suq intern. E, però għal-est da u kif se taħdem. Umbat mistoqsija sur Buxar. Anki signor Tura li namlet din mistoqsija. Xini għal-esperienza fil-karta ta' professjonali? U, u xini għal-esperienza ta'kom fil rikonoximent attuali tal-liġi? ek nistawx nħaffu jew nistawx napplikaw il-kurrikulum attwali fl-istati membri. Grazie ħafna mela kull wieħed mill-kellima eh, senti għom żewġ minuti massimo għom eh, jirrispondu għal punti. Forsi tkun trid tirrispondi mbagħad fuq il- Nibdaw mis-sur Sil mbagħad is-sur Bohar waraj. Thank you. I just want to Grazzi, nixtieq nifoka fuq ħafna minn dawn is-setturi ma mhux fuq kollha. Dwar kif nistgħu naċċeleraw il-proċess, l-opinjoni tiegħi kienet illi aħna rridu nikkonsidraw żidiet bil-mod biex wieħed jagħmel evalwazzjoni fl-ewwel sentej tliet snin. Imma fuq meta twila ta' żmien dawn l-standards jew nolluhom jew inkella naqsu il-ħin wara iż-żmien wara sentej jew tliet snin. Rridu niżguraw illi ikun hemm konformità ma' dawn l-standards qabel intejbuhom. Dwar il-fiduċja hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar netwerk ta' awtoritajiet kompetenti u skambju ta' informazzjoni relattiva biex ikonna din il-kompetenza irridu naraw li kulħadd ikun jista' jieħu sem. 95% tal-persuni li jieħdu sem fil-proċess, jekk ikun hemm 95% li jieħdu sem dan jitla fil-kredibilità u jieqaf jaħdem. U għalhekk l-awtoritajiet kompetenti kollha u mhux biss dawk nazzjonali. Imma dan għandu jsir ukoll fuq bażi reġjonali jew reġjonali, din hija xi tassew importanti. Signora Margarita de las Cana Kanunis. Se nibda mill-aħħar mistoqsija u mbagħad Naddi għal ewwel mistoqsija, l-iskadenza, l-iskadenzi huma limitati. 15 iva sakemm ma jkunx hemm btajjel fin-nofs, komplikazzjonijiet. Jekk ikun hemm dawn ikun impossibbli. Dwar l-aċċess parzjali il-ġurisprudenza tobbligana hawnhekk. Mhix kwistjoni ta' opinjoni, aċċess parzjali skont id-direttiva 230/03 tgħid l-aċċess parzjali għandu jingħata kien hemm ilment illi kien imressa l-qorti quddiem ċittadin Spanjol u l-qorti qalet illi l-aċċess parzjali għandu jingħata f'dan is-settur lill-applikant f'dak il-każ. Għalhekk għall-industriji speċifiċi bħall-inġinerija ikun hemm id-dubju hemmhekk. Imma hemmhekk il-ġuris prudenza għandha li jett u m'għandniex opinjoni aħna dwar dan. Nużaw l-istess termini għal professjonijiet differenti ħafna u dinja waħda mill-problemi hawnhekk. Jiena naħseb illi dwar ċerti professjonijiet hemm differenzi ċari u tondi dwar bejn dak li jiġri. Pereżempju, jekk naraw in-notari tar renju Unit u dawk Spanjoli huma jagħmlu affarijiet differenti, il-kwalifik tagħhom huma differenti dwar id-dokumenti falsifikati. Eh, huwa faċli wieħed jagħmlek inti titlob ċertifikat mill-istat membru tiegħek huma joħorġu ċertifikat b'mod elettroniku. Format elettroniku. Jekk ikun hemm xi dubji, wieħed jista' jistaqsi lil pajjiż ta' ħruġ jekk ikollhom xi dubju, huma jistgħu jibgħatu ċertifikat oriġinali biex jiċċara xi każijiet ta' kontrafazzjoni, ta' falsifikar. Ma naħsibx li għandu jkun hemm xi data ta' skadenza xi ħadd għandu l-kwalifiki. Tajbin, aħjar kwalifiki m'għandux għalfejn ikollu data ta' skadenza illi fejn huwa jkun jista' jipprattika l-professjoni tiegħu. Il-kellim li jmiss dwar il-perjodi ta' żamma u l-updates u għandi wkoll risposta dwar id-data u l-kontrolli ta' kwalità. Dwar l-ewwel punt, aħna nixtiequ illi l-perjodu ta' allerti u l-perjodu fejn dawn jinżammu ikun l-inqas possibbli. Il-files tal-imi tal-ġejjeni għandhom jaħdmu bħala twissija u mhux bħala xi blacklist permanenti tal-professjonisti konċernati. Ovvjament, it-tarif għandu jiġi revedut b'mod perjodiku u kol aġġornat u għalek aħna inħedġu l leġislatur biex jiddefinixxi aħjar il-perjodu ta' zamma. Dan jagħmlu b'mod dirett fid-direttiva u mhux jħalli dawn il-punti fidejn eh, l-azzjoni ta' implementazzjoni tal-Kummissjoni. Dawn is-salvagwardji għandna nużawhom flimkien mal-dritt tal-professjonist illi jkollu aċċess għal data tiegħu u għall bidla tad data dwar il-kontroll fuq il-kwalità kif nistgħu naċċelleraw il-proċedura. Aħna inħeġġukom biex tindirizzaw kwistjonijiet ta' protezzjoni tad data illi huma speċifiċi huma regolamentati b'mod speċifiku f'dan l-istrument legali kjoġobkom ikkonsidraw illi il-sistema legali tal-protezzjoni tad dejta attwali li hija bbażata fuq direttiva 95-46 u regolament 45-2001 li għandhom jiġu applikati lill istati membri u l-Kummissjoni rispettivament dal ser jiġu aġġornati għabbażi tal-pakket tal-protezzjoni tad dejta illi bħalissa qed jiġi diskuss. Mbagħad ukoll hemm il-proposta pendenti dwar l-aġġornament ta' IMI li huwa soġġett għal salvagwardji addizzjonali hekk joġobkom ikkunsidraw x'inhu speċifikament marbut ma' din il-kwistjoni. Dak li għandu jiġi regolamentat b'mod speċifiku u taħsbux dwar dak li huwa meħtieġ fuq skala akbar, aktar ġenerali. Għamilna xi ħidma dwar email li ser niddiskutu aktar tard illum is-sur Metzla. Grazzi President, Signori. Ser nibda bil-mistoqsija ta' Sur Xwab. Inti qed illi kien hemm l-aspett volontarju u hemm bżonn ta' maġġoranza. Dan huwa dwar dawk illi huma organizzati f'dan il-professjoni din hija xi ħaġa illi narawha fl-organizzazzjonijiet kollha f'dan l-aħħar snin u dan jikkontribwixxi għat-twaqif ta' din il-pjattaforma. Hemm żewġ komponenti li jinvolvu l limi u il-kart professjonali. Il-kart professjonali jeħtiġi la informazzjoni, informazzjoni suffiċenti li tkun tinsab miktuba fuq din il-kard u kol għanda tkun aġġornata u tiskrivi il-kwalifiki. Issa dwar il-liġi attwali. Kiku kenna inneħu il-rizervi elettroniċi biskadenza ta' 4-5 naħseb illi nkunu nistgħu navanzaw aħjar. Naħseb li xi jaqdiet ta' bilħaq qegħdin joperaw eh, b'sistemi ta' żmien il-qedem eh, għandhom sistemi fejt jamlu kollox bil-karta u saħan sitra anke kollox bil-miktub, noti bil-miktub. U situazzjoni sitwazzjoni għalhekk naraw li tkun waħda aktar diffiċli dwar il-mistoqsija li kelli aħna fi essi ħsibna ħafna dwar il-kart professjonali nistgħu nagħmluhom siguri personalizzati bħalissa f'xi pajjiżi hemm il-marki ta' swaba, il-fingerprints li jistgħu jiġu inklużi, li jista' jkollna dawn il-fatturi ta' sigurtà, ovvjament eh, wieħed irid ikun jiflaħ iħallas għalihom dawn. Dwar l-infermiera fl-Ewropa. Naħseb li ser ikun hemm aktar mobilta għaliex hemm aktar talba f'dawk il-pajjiżi li jridu illi jkollhom infermiera li jaslu f'pajizu. u ser jiżguraw li s-sistema taħdem. Dwar is-sistema ta' nutara il-professjoni dvarja ħafna minn pajjiż għal ieħor u naħseb li jkun ħażin f'dan l-istadju ġalla darba ma nistawx nistandardizzaw il-professjoni illi eh, nimxu f'din id-direzzjoni. Huma eh, għandhom bżonn ta' ċertifikazzjoni għall-attività transkonfinali u dan huwa importanti fir-rigward tal-responsabilità tal-professjonista. Iva, l-iskadenzi fl-aħħar net għandhom ikunu realistiċi fejn l-skadenzi jkunu realistiċi ser fejn l-skadenzi mhux ser ikunu realistiċi ser naraw li ser ikun hemm effetti negattivi. Nixtieq li fid-direttiva ninkludu il-fatt illi għandna bżonn ta' dawn ir-regolamenti u direttivi kollha illi nallinejawhom jekk naraw l-istandardizzazzjoni tal-kirurgi plastic surgeons plastic surgeons irridu naraw li l-affarijiet kollha jkunu għallejati hawnhekk allineati. Is-sur Boħar. Iva, se nindirizza l-mistoqsijiet li tqajmu dwar il-validità limitata tal-kard. Aħna fil-prezentazzjoni edna illi din ser tkun għal perjodu ta' 10 snin u hija sistema volontarja. Aħna provajna nikkonċepuha bl-aktar mod sempliċi biex ma jkunx hemm xi ċippa li tkun integrata fiha. Madanakollu hemm referenza illi tinsab fuq għal pjattaforma nazzjonali fuq l-internet fejn l-informazzjoni kollha tal-utent tal-kard ta' min għandu il-kard tkun tista' tinkiseb dwar il-pjanijiet tagħna b'din il-kard professjonali u kif eh, min għandu il-kard sejjer jaġġorna l-informazzjoni. Frigward tal-ewwel mistoqsija fl-Assembleja Ġenerali b'32 pajjiż tagħna fl-2010 adottajna l-kunċett ta' din il-kart professjonali u mhux implikat illi il-pajjiżi kollha ser jibdew jużawha fl-istess ħin. L-idea tal-kart professjonali u l-pjanijiet huma illi l inġinera jkunu aktar mobbli u dan jidħol f'din l-iskema ta' popolazzjoni professjonali Ewropea attiva. Illi għanna 28% illi jistaw jaħdmu f'pajjiż ieħor illi mhux tagħhom. Din hija għodda biex huma jkunu jistgħu jagħmlu hekk mod aktar maġġel. U nistgħu naraw illi din tista' ddum minn erba' xhur sa sena sħiħa. Fis-suq maqut Ewropew għandna nuqqas ta' inġiniera f'pajjiżi par Unit, il-Ġermanja, il-Belġu u l-Iżvizzera. Bħalissa ħafna inġiniera illi qed jaħdmu f'kapaċità u f'professjoni differenti f'pajjiżi bħal Spanja, l-Portugal u l-Irlanda u l-Italja, skużawni. U l-mobilità tagħhom mhux qed tiġi imħeġġa. U dwar dan irdu hemm xi ħaġa. Tajjeb wis l-aħħar sentenza, President, dwar la jemmaj, aħna maħniex kontrija u naħseb li s-sistema tagħna tkun kompatibbli mas-sistema ta' informazzjoni tas-suq intern. Għaliex m'hemmx enġiniera illi huma inklużi bħalissa. Jiena żgur l-inġiniera jistgħu joħorġu b'xi ideja biex isolvu l-problema. Għanna l-qata l-koordinaturi dal-waqt. Forsi nishtiq nistiqden il-Jurgen Teacher biex jgħidilna xi punti f'żewġ minuti, tkun ħaġa sabiħa u kol ngħaddi l-kelma presidenza Is-sur Tiġe. Grazzi President. L-ewwel net proset l kellima kollha tal-prezentazzjonijiet eċċellenti tagħhom aħna rridu nanalizzawhom aktar. Ser inkomplu nkunu f'kuntatt mal-kollega mill-supervizjoni tad-data dwar kwistjonijiet li huma importanti għalina bħal perjodu ta' żamma tad-dejta. Iżda f'dan l-istadju nixtieq f'punti sempliċi nitkellem dwar il-proposta. L-ewwel ħaġa irridu narfu li hemm sistemi ta' edukazzjoni fl-istati membri li huma differenti. Xi pajjiżi għandhom sistema ta' edukazzjoni doppja, oħrajn huma aktar iffukati fuq is-sistemi universitarji. Mbagħad għandna numru limitat ta' professjonisti li għalihom hemm bżonn ta' rekwiżiti ta' taħriġ armonizzati u għal oħrajn m'hemm bżonn jiena llum tallimt li għall professjoni tal-infermiera dan ser ikun dibattitu interessanti u importanti. Il-konklużjoni għalija hija illi diġa flaki għanna komplessitajiet hawnhekk u ma nafx għannix naddu għal dibattitu aktar komplikat dwar l-speċalitajiet mediċi per eżempju, għanna sistema li qed taħdem tajjeb. Is-sunjura li talbit staqsitni mistoqsija speċifika dwar l-infermiera Pollakki din hija kwistjoni li qegħdin indirizzawha bħalissa mill-punt di vista tekniku Aħna nisabu f'kuntat mal-awtoritajiet Pollakki u aħna neħtieġu illi nindirizzawha minn bosta aspetti. Aħna għandna eh, kwistjonijiet illi bilna dwarhom meta kien hemm l-adeżjoni tal-Polonja. L-iktar punt importanti għall-Kummissjoni huwa x'ċara minn dak iż-żmien l-hawn. Sas-sena 2012. Issa nixtieq nitkellem dwar kwistjoni oħra, jekk ma jkunx armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tat-taħriġ, kif se norganizzaw il-mobilità? Qed insiru prattiċi ħafna hawnhekk. Nixtieq nifoka fuq l-aċċess parzjali illi jista' jsir għodda prattika ġdida. Għalina l-iktar punt importanti huwa li niċċaraw ukoll jekk nistgħux napplikaw mod dirett għall-aċċess parzjali u nkella wieħed japplika għall-aċċess ħieħ mbagħad l-awtoritajiet jiddeċidu ser jiġri u ser tkun eh, ser ikunu rekwiżiti ta' informazzjoni jekk tikseb l-aċċess parzjali dwar il-kard professjonali. Nixtieq intenni għalina dan huwa strument volontarju u għalhekk jina kont sorpris illi nara jekk nistgħux nabbinawx ma' mekkaniżmu ta' allerta li huwa mandatorju. Jekk nabbinawx ma' dan nitilfu l-aspett volontarju. Nixtieq ngħidilkom illi għalina dan huwa marbut ma' l-IMI, l-IMI bħalissa qed taħdem, sur xwab iva qed taħdem fuq bażi ta' kuljum, il-persuni jiksbu tweġiba wkoll fuq bażi ta' kuljum. Għalhekk qed taħdem u aħna għal kart professjonali proponejna ċertifikat elettroniku. Issuġġerejna illi nejnu lill-Istati membri għaliex l-IMI hija finanzjata mill-Unjoni Ewropea aħna wkoll offrejna lill-Istati membri odda ta' applikazzjoni fuq l-internet li tista' twieġeb għal punti li sar dinja dinja online, dinja elettronika. Grazzi tassew, President. Very much indeed, Jürgen. I think for getting to the Grazie ħafna, nasab li wasanna l-punta ħafna mill kwistjonijiet nasab li dan li ħafna. Issa fl-axħar il-ċemen tal-grupp ta' ħidma tal-Konsil Sur Stabat. Grazie ħafna se nitkellem fil-qosor. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l-Parlament għal dan tal-li organizzajtu dan is-smih tant utli u tant interessanti jien qed nara ħafna kollegi minn tiegħi llum fil-Kamra qed isegwu d-dibattitu dan huwa interessanti ħafna. Il-Kunsill u l-Presidenza qed jaħdmu fuq dan il-fajl u fisem il-Kunsill nista' ngħid li jiena qed nistenna ħerqan biex naħdem eh, mill-viċin mal-Parlament biex insibu kompromessi tajbin u eh, flessibbli fuq il-dan il-din il-proposta. Grazzi. Grazzi u grazzi għax xogħol li inti qed tagħmel fuq dan. Issa fl-aħħar se neġa' nagħti l-kelma lis-Sinjura Benedet Venju għal konklużjonijiet tagħha u biex tfakkarna dwar l-iskeda tax xogħol tagħhom tagħha u xi punti li tixtieq semmihom. Benedett. Grazzi se niprofa nitkellem fil-qosor għax sar il-ħin. Kif jis jiġri f'kull sme meta tkun qed tiddiskuti affarijiet komplessi u importanti eh, fis tal-xiri. tal xiri il-situazzjoni eh, s siri iżjed komplessa, jkollok eh, mistoqsijiet, iżjed dubji, kwestjonijiet li t-diskutijom nishtiq nir-ingrasa kull minn tkellem. Għax bekk eh, tal-imna tal-imt ħafna fuq dak li jiena stess niproponi, jiena se niproponi illi għanna nistudjaw sew eh, dak li għanna unnek, eh, forsi għanna bżon ta' xieġematej biex nasbu għasaw, un-batti laqa mal-rapporters kolla biex